and I consider the agenda adopted. Mela, l-agenda hija adottata u aħna għanna il-pjaċir l-lum li nilqaw fostna lil Mario Draghi, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, għal dan it-tieni dialogu monetarju tas-sena. Il-President Draghi ser jippreżenta l-perspettiva tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq l żviluppi ekonomiċi u monetarji u ġemitlu li foka mod partikolari fuq l-EAPP, l-Extended Asset Purchase Program, li miexi tajjeb u li kontribuxa għal tnaqqis kwantitattiv fil-lat finanzjarju u ikun hemm kundizzjoni taħjar għal self għal kumpaniji u għal ċittadini tagħna u il-dan il-program ser jibqa' għaddej sa' settembru tal-2016. U sakemm irati ta' inflazzjoni jkunu dawk tal-miri tal-Bank Ċentrali Ewropew nilqgħu wkoll l-opportunità li niddiskutu ma' Mario Draghi l-impatt u l-implikazzjoni ta' dan il-programm napprezzaw ukoll tweġibiet ta' Sur Draghi jekk ikun hemm tal-bit għal-kjarifika mill-Ombudsman Ewropew ta' diskors li sar fit-18 ta' Mejju naħseb li din il-literaturi li l-front loading tal-xiri ta' assi kien diġa fisseħ meta sar dan id-diskors u nilqaw aħna anke ir-reviżjoni tal-proċeduri operazzjonali biex nevitaw li jkun hemm repetizzjoni ta' żbalji proċedurali li waslu għal dawn minn pubblikazzjoni tad-diskors u ser naraw x'passi imiss fil-milat ta' komunikazzjoni. Fl-aħħar mhux l-inqas il-President Draghi ser jgħidilna wkoll l-evalwazzjoni tiegħu fuq il-negozjati li huma għaddejjin bejn il-Gvern Grek u l-istituzzjonijiet Ewropej li llum il-ġurnata qegħdin f'punt kritiku ħafna. Aħna imħasbin ħafna fil-riżultat negattiv ħafna ta' diskussjonijiet tal-bira. Jiena nixtieq inħeġġeġ l-naħat kollha biex jirġu jibdew il negozjati bi proposti konkreti anke min-naħa tal-Greċja u biex nieħdu approċċ kostruttiv mill-partijiet l-oħra kollha u ma nisimgħux mis-suġġerimenti ħżiena ta' dawk li qed jgħadu dawn l-affarijiet irresponsabbli. Naħseb illi il-mekkaniżmu attwali ta' stabilità jati ċertu responsabilta l-istati membri l-istituzzjonijiet Ewropej u anke il-Bank Ċentrali Ewropew ilhom għal ħafna żmien jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jissalvagwardjaw l-integrità taż-żona euro. U issa wasal il-waqt biex l-istati membri kollha l-ewwel qabel kollox il-Greċja biex juru l-istess livell ta' impenn u rieda politika jiġri x'jiġri fil-jiem li ġejjin huwa ċar ukoll illi rridu nkunu qalbina biex nkunu aħna nistgħu nsaħħu il-governanza ekonomika Ewropea. Għaliex jekk ikollna istituzzjonijiet aktar f'saħħithom intejbu id-dinamika tal-politika nazzjonali biex ma nirriskjawx l-interess Ewropew komuni. Il-President Draghi huwa wieħed mill-awturi ta' dan ir-rapport u ser nisimgħu b'attenzjoni wkoll l-opinjonijiet tiegħu dwar dan is-suġġett qabel ma nagħti il-mikrofonu l-President Draghi nixtieq infakkarkom il-format tagħna l-ewwel se jkollna introduzzjoni mill-President imbagħad ikollna ħames minuti ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Nadilek għalek il-mikrofonu President Draghi. Grazzi Sur President. Eh, niskuża ruħi l-ewwel qabel kollox tal-li domna ma bdejna. Sur President Onorevoli Membri tal-Kumitat Ekonomiku u Monetarju. Sinjuri, jiena kontent li rġajt jgħat hawnhekk għal dan is-smieħ. Illum nixtieq naqsam magħkom l-evalwazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-kondizzjonijiet attwali tal-ekonomiċi monetarju fil-Unjoni Ewropea mbagħad ser niddiskuti s-suġġett li semina llum r jiġifieri riski tal dan il-programm tagħna li APP mbagħad ser nitkellem ftit dwar is-sitwazzjoni fil-Greċja politika ekonomika. L-aħħar indikaturi ekonomiċi u l-aħħar surveys jikkonfermaw l-evalwazzjoni tagħna illi l-irkupru ekonomiku issa huwa miexi pass moderat. Fil-waqt illi it-kabbir sar permezz ta' konsum privat, Issa qed naraw sinjali inkoraġġanti illi anke l-investiment privat miex il qoddim dan ifisser illi l-kopru ekonomiku għandu jkompli jitwessa. Dan għandu jiġi appoġġat ukoll mill-miżuri tal-politika monetarja illi qegħdin issa jinfiltraw ruħhom fil-ekonomija reali minħabba il-prezz baxx taż-żejt u minħabba titjib fil-kompetittività fil-prezzijiet. Dan huwa rifless ukoll fl-aħħar eh, bassir li għamilna aħna timbastru li konat tkabbir ekonomiku li se jizzit minn 1.5% tal-kosmetiku fl-2015 għal 1.9 fl-2016 u 2% fl-2017. Wara xi numru ta' xhur minar tibdiliet, l-inflazzjoni f'Mejju żdiedet mod moderat u edha 0.3 fil-mija meta mqabla f'ma snin l-oħra. Anke minħabba l-kontribuzzjonijiet negattivi tal prezzjiet tal-enerġija, aħna qed nistennew li l-inflazzjoni tibqa' baxxa fix-xhur li ġejjin qabel ma tkun tista' timxi aktar wara li taqleb is-sena l-inflazzjoni hija mistennija illi toqrob aktar lejn livelli e, rep imma xorta taħt 2%. Fid, bassir ta' ġunju l-inflazzjoni hija mbasra li tiżdiet minn 0.3 fl-2015 għal 1.5 fl-2016 u 1.8 fl-2017. F'dan l-aħar kwarta sena il-dinamiċi monetarji komplew jistaħħu. F'April rata kienet ta' 5.3% u dan jirrifletti il twastiħ ta' fxiri ta' bonds b'din is-sistema tagħna. Fil-waqt li qed jittejjeb it-tkabbir privat li kien 0.8% f'April, dan xorta ma laħħaqx mal-passi monetarji li saru f'qasma oħra. Iżda, dan mistenni wara żmien twil ta' compression monetarja. U anke minħabba illi kellna ċertu prezzijiet privati dajfa, iżda xorta waħda aħna konfidenti illi l-kondizjoniet ekonomiċi u monetarji kollha din fisseħ biex ikun hemm inflazzjoni mill-ġdid tal-ekonomija Ewropea biex rati ta' inflazzjoni ikunu qrib imma taħt 2%. Din l-evalwazzjoni hija bbażata fuq l-implementazzjoni sħiħa tal-miżuri kollha tagħna tal-politika monetarja. Irridu nżommu nżommu triq moderata fil- politika ekonomika monetarja, mod partikolari fi xiri ta' assi. Lan tagħna huwa illi nixtru nixtru securities ta' 60 biljun euro fi xar sa' settembru tal-2016. U sa' kem hemm tibdiliet fil-rata ta' inflazzjoni li jkun konsistenti mal-antana ġifiri li konna rata ta' inflazzjoni qrib ma taħt 2% fuq pjan ta' terminu medju. Fram ħagġimat ġimgħat l-swieq finanzjari irreġistraw eh, bidla fil-prezzijiet u żieda fil-volatilità u dan minħabba il-tħul brata fissa. Nixtieq nagħmel taċ kommenti f'dan ir-rigward. L-ewwel, perjodu ta' volatilità olja dan huwa fenomenu li seħ li jsir wara li jiġi introdott programm ta' tnaqqis kwantitattiv meta dawk li jkunu brata ta' żmien qasira jiġu mabla ma' dawk ta' żmien twil. Dan huwa f'dinja fejn il-Bank ċentrali huma involuti b'mod dirett u huma responsabbli fil-makroekonomija anke meta jkun hemm ċertu kundizzjonijiet inċerti. It-tieni minkejja dawn l-iżviluppi, il-kundizzjonijiet tas-suq finanzjarji xorta waħda għadhom jimxu ma lejn il-kupru ekonomiku fiż-żona euro. Per eżempju, Anke qabel ma aħna introduċejna l-programm tagħna li APP f'Marzu, ir-rata ta' self tal-banek li huma indikatur tal-inflazzjoni fl-Ewropa tan xorta qed e, jonqos minn meta ħabbarna li APP il-rati ta' self tal-bank għaż-żona euro l-kumpaniji mhux finanzjari naqsu minn 13 il-punt bażi li nistgħu nqabluh ma' 2.7 ta' Ġunju tal-2014. il rata ta' self tal-bank anke għandhom xaqsmu dak li jaqsmu l-proprjetà naqas bi 25 punt bażi għal 2.95 f'April u nistgħu nqabluh ma' 2.07 f'Ġunju tal-2013 dawn il-miżuri kan f'pajjiżi differenti u rew tnaqqis għal dawn il-kumpanji mhux finanzjarji. Waqt li tkun hemm resetting ta' dawn ir-rati, għanna kondizjonijiet aktar favorevoli dawk li qed jistelfu, imma la kondizzjoni finanzjarja taffetwa numru ta' investituri. Iżda dan għadu maġiċ implementat fizz, sħiħ għadu għaddej. Iżda xorta waħda fil-aġġustament tal-prezzijiet raħti ta' interess fis-swieq sabruhom taħt pressjoni e, biex jolew. U dan għalek biddel u sar aktar wieqaf b'konsegwenza ta' dan. minħabba espansjoni fil-likwidità xorta waħda dan zam ma' rati li huma fil nigwidi tagħna. Aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ mill-viċin biex naraw jekk ikun xem sinjali ta' tħassib li fejn ikun hemm bżonn imbagħad ikollna nieħdu azzjoni. Issa nixtieq nitkellem ftit fuq l-effetti kollaterali ta' dan il-programm ta' xiri. F'dan il-programm daqshekk wiesa, ovvjament ser ikun hemm ċertu effetti oħrajn. Pereżempju, il-riski finanzjari tal-balance sheet tagħna, l-implikazzjonijiet ta' stabilità finanzjarja fi żona euro u l-effetti fuq il- kif jitqassam it-ħul. Aħna dan il-branches ma mal-programm ta' xiri tagħna u rridu li nżommuhom f'livelli li ma jeddux il-kapaċità li aħna nilħu il-mandat politiku tagħna li jinżommu l stabilta fil-prezzijiet. Mod partikolari nagħmlu ġestjoni ta' riskju tal kreditku billi nixtru assi li kollom kwalità għolja billi niddefinixxu asset allocation u jkollna qafas li jiżgura li jkun hemm ċertu livell ta' diversifikazzjoni u billi u kol diligenza dovuta fil-proċess monetarju. Fil-PSPP aħna iddeċidejna illi xiri ta' bonds tal-gvern mexxija mill-Banek Ċentrali Nazzjonali mhux ser ikunu għabbażi ta' riskju fis-sistema ta' zona euro. Dan ma jxekkilx l-effettività ta' dan il-programm u l-effettività ta' ta' politika monetarja tagħna. Il-Kunsill Governattiv għandu kontroll fuq kif infassal il-programm. Il-ftehim ta' sim ta' riskju jikkonsidra wkoll il- iż-żona euro fejn il- din il-politika monetarja unika taħdem fiħdan eh, dawn il-pajjiżi kollha differenti. Apparti minn hekk, dawn ir-riski nħossu li huma pjuttost limitati għalissa. Jekk nħalsu lejn is-suq ta' proprjetà, maħniex qegħdin naraw sinjali ta' valutazzjoni għolja zjaw żejda l-sbilanċi finanzjari jiġu minn tkabbir fil-kreditu jew sbilanċi imma issa rajna illi kienem tkabbir baxx. Per eżempju, rata ta' tkabbir annwali għal djar appartamenti fil-żona euro zidet b-0.8% fl-aħħar kwartal 2014. Ir-rata ta' tkabbir annwali għal self xil xiri tal-flus kienet 0.8% f'April 2015. Iżda xorta għadin nagħmlu monitoraġġ mill-viċin ta' dan l-iżviluppi u jekk ikun hemm bżonn ser nużaw politika ta' eh, mikroprudenzjalità biex nikkontrollawhom. Fl-aħħar dawn il dan ix-xiri ta' assi għandu konsegwenzi fuq kif jitqasmu. Fuq pjanta żmien medju, ir-rata ta' interess baxxa flimkien mal-xiri tal-assi u l-gwida li qed issir ser twassal għal bidla fil-prezzijiet tal-assi u biex ikun hemm biex l-imprizi imorru minn fuq fuq dawn l-assi imma dawn il-mekkanizmi li jibdlu prezzijiet tal-assi huma fil-qalba tal-politika fil tasbissina tal-politika monetarja u dawn kull darba jibdew iċċeqilqu l-affarijiet kull meta jiġu implementati dawn il-politika monetarji anke jekk dawn ikunu metodi konvenzjonali u mhux konvenzjonali. Ir-rati ta' Andres dejjem jattiraw il l-investituri Dan jista' jiffaċili ta' kundizzjoni ta' finanzjament fl-ekonomija, jmexxi l qoddim il-konsum u anke għalhekk konsekwenzi ta' dan l-inflazzjoni. Din hija waħda mill-kondizzjonijiet biex l-rati ta' interess ikunu jistgħu morru lura għal rati aktar konsistenti u stabilità fil-prezzijiet. Jekk innaqsu il-, il, il dak għandu xal mal qat dan jista ipatti għal inugwaljanza. Mod partikolari fost iż-żazah u dawk li jaqilaw paga baxxa. Fl-aħħar, mill-aħħar iċ-ċittadini Ewropej imorru minn fuq jekk ikun hemm stabilità makroekonomika tkabbir ekonomiku u ħolqien ta' xogħlijiet. Issa nixtieq nitkellem dwar is-sitwazzjoni attwali fil-Greċja u fuq l-irwol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Bħal kwalunkwe stat membru fiż-żona euro, il-Bank Ċentrali Ewropew fil-kuntest tas-sistema euro tittilħaq il-mandat tagħha bħala Bank Ċentrali eh, anke mal-Greċja. Apparti minn hekk, ir-regolament SSM li ġie adottat mal-Kunsill fil-2013 dan għamel il-Bank Ċentrali Ewropew is-supervizur ta' sistema bankarja gre grega permezz ta' supervizjoni diretta u indiretta. U fit-tupak il-Parlament u il konsil talbu l-Kummissjoni biex taħdem mal-Bank Ċentrali Ewropew meta tkun qed tinnegozja il kondizjonijiet ta' programmi ta' ġustament u meta jkunu din jagħmlu reviżjoni tal-implementazzjoni ta' dawn il-programmi. Meta niġu għal politika monetarja u azzjonijiet ta' supervizjoni il-Bank Ċentrali Ewropew se jkompli jieħu deċiżjonijiet tiegħu mod indipendenti u skont il-qafas legali tagħna. Dan l-approċċ bżat fuq ir-regoli u għadak li meħtieġ minna dan huwa dak li aħna konna qegħdin namlu dak li se nkomplu namlu. F'dan il-kontest is-sistema Ewropea għenet biex il-banek Grigi kompli finanzjaw l-ekonomija bħalissa, il-likwidità tal-Bank Ċentrali, e, anke għal-Banek Ċentrali Ewropej, e, Grigi hija 118 il-biljun euro, id-doppju tal-2000 fit-tmim l-2014. L-appoċ għall likwidità bħalissa jirrappreżenta 66% madwar 66% tal-prodott gross domestiku fil-Greċja. L-ola livell minn min fi kwalunkwe pajis Ewropew il-ġimgħa l-oħra l-gvern governattiv iddeċida li ma joġġezzjonax li jkun hemm żieda fis-stealing tal ila 2.3 biljun euro għal 83 biljun euro sabiex dawn ikollhom bizzejiet kollateral. Imma, situazzjoni fejn il-gvern Grek mandux aċċess għas-suq, din il-likwidità ma tistax tiġi użata biex tpatti għal għal finanzjament kif għanna fl-artiklu 23 ta' tratta dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dana dan hija raġuni għalfejn għandna ceiling, għandna limitu fuq dak li ngħata il-Greċja mill-settur bankarju biex il-gvern il-Konsil Governattiv jerġa' jikkonsidra dan il-limitu irrid ikun hemm tal-inqas affarijiet kredibbli biex fil-reviżjoni tal-affarijiet attwali u jkun hemm ukoll implementazzjoni tal implementazzjoni tal-fondi nataw mill-istati Ewropej. Dan jista tejjeb is-sitwazzjoni għall-aċċess għas-swieq mill-gvern Grek. Għandu jkun ċar illi id-deċiżjoni dwar jekk nikkonkludux ir-reviżjoni tal-programm attwali u li jkun hemm żbursar tal ta' aktar appoġġ finanzjarju l greċja jiddependi mill-Eurogroup. Iġifiri, mill-istat jiddependi fuq l-istati membri taż-żona euro. Din għalhekk hija deċiżjoni politika li tittieħed mill dawk li jifaslu politika u mhux minn dawk l-involuti fil-Banek Ċentrali. Safrattant aħna se nkomplu nofru l-pariri tagħna fuq il-programmi ta' ġustament. Dan il-kontest għalhekk hawnhekk aħna neħtieġu ftehim kompensiv mal-Greċja. U dan neħtiġu mar kam jista' jkun meta tnajt ftejm f'saħtu u kompensiv, jiġifieri ftejm li wasal għal tkabbir li ħares lejn ġustizzja soċjali imma li huwa sostenibbli mod fiskali li jiżgura li jkun hemm kompetittività u li jindirizza s-sorsi oħra ta' li waslu għal noqqas ta' stabilità. Nista' niżgurakom illi l-Bank Ċentrali Ewropew qed jagħmel dak kollu li jista' biex jiffaċilita riżultat pożittiv Dan il-ftajim saħtu u komprensiv ma' Greċja huwa meħtieġ mhux biss fl-interess tal-Greċja, imma fl-interess taż-żona euro kollha kemmi. Fil-waqt illi eh, daw kollha involuti jridu jistramlu aktar passi saħħithom xorta waħda huwa fidejn il-gvern Grek biex jieħu dawn il-passi meħtieġa. Is-sitwazzjoni fil-Greċja tfakkarna l darboħra illi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja hija kostruzzjoni li mhix lesta sakemm ma jkollniex lodda kollha f'idejna u f'implementati biex niżguraw illi l-membri kollha huma f'saħħithom fuq livell ekonomiku u finanzjarju biex nilħu din l-Unjoni Monetarja jridu nieħdu pass kbir il qoddim biex jkollna eh, tfassil aktar f'saħħtu. Il-kollegi tiegħi u jiena qegħdin naħdmu fuq rapport li għandu lan li jistabilixi roadmap għal dan il-lan. Aħna issa wasalna fl-aħħar stadji ta' dan il-proċess u nittama li tistaw tifmu anke rispettin l-kollegi tijaj ma nistax najdilkom aktar mill-li għattilkom kamil il-darba sissa. Iġifiri, illi il-qafas istituzzjonali tagħna irid ikun aktar f'saħħtu u li irridu nieħdu pass ta' ġgant il qoddim Jiena issa lest illi nikkontribwixxi fid-diskussjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi. Thank you, President Draghi, for your... Grazzi il-President, al president Draghi, al klim tijak importanti u nimli jenarfin. Kulħat sema Eh, b'attenzjoni. Ah, grazie ħafna, Sur President. Sur President Draghi, grazzi ħafna tal-informazzjoni kollha li tajtna u tax-xogħol kollha li inti qed tagħmel f'dawn l-aħħar xhur u li għamilt ukoll jiena naħseb illi madana kollu dak illi qed tilna bħala informazzjoni fil-preżentazzjoni waslu Għal bosta mistoqsijiet pendenti kolli nejt, nittama li issa tkun tista' twirġab xi ftit mill-mistoqsijiet. Inti semmejt fuq il-kredit tal-ela u semmejt 118 il-biljun euro. Iżda ma semmejt lebda limitu massimu il kem kemm iddeċidejtu fuq u jiena kieku nixtin saqsik, jekk tistax tispjegana daqsxejn iktar. Taħt li ma kondizjonijiet dawn il-krediti tal ela fil-fat intom beħsibkom toħorġu għal Greċja b'mod partikolari, tin mistoqsija. Il-Lajopa, dil-autorità ta' kontroll, saħqet fuq il-fat illi ir-rata ta' interess baxxa ħafna kien fis settur tal-assigurazzjoni kif ukoll investituri fuq perjodu twil ta' żmien qed ipoġġihom il dawn iż-żewġ setturi f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Jiena nixtieq nkun naf allura jekk l-istrateġija tagħkom tal-Bank Ċentrali Ewropew u xħat tfisser illi aħna ħajkollna l-vantaġġi wkoll sabiex innaqsu il-pis fuq eh, il-settur tal-assigurazzjoni kif ukoll fuq l-investituri illi jinvestu fuq perjodu twil ta' żmien. Thank you. Grazie. Uh, Grazzi. Fl-ewwel mistoqsija fuq li għallej. Li għallej aħna natuħar il-banek illi huma solventi. U anki illi jkunu jistaw jagħtu garanzija suffiċenti. L-evalwazzjoni tal-supervizur huwa illi attwalment il-banek grigi huma solventi dawk il-banek prinċipali u illi il-garanzija li huma qegħdin jagħtu hija suffiċenti. U naturalment is-sitwazzjoni dejjem tidbiddel u se jkollna nerġaw nikkonsadraw kif għamilna anki f'dawn l-aħħar ġimgħat rridu naraw x'qed jitbiddel kontinwament biex il-kondizzjonijiet u se jibqgħu kif huma u b'mod ġenerali il- is-sitwazzjoni fuq il-saħħa tal-sistema. Mem lebda eh, kwantità massima għal ELA, e dan jiddependi mill-kollateral, eh, mill-galazija li jettinata. Fuq it-tini mistoqsija tal-Ajopa. L-għennet nishtiqnajt li aħna għanna mandat l-għennet. U l-mandat huwa li konna politika monetarja illi tilħa il-stabilità eh, monetarja eh, ta' inflazzjoni sar il-fej sa' fil-mija. Dan huwa l-mandat tagħna. Issa jekk hemm problemi speċifiċi eh, bil-kumpaniji ta' assikurazzjoni, aħna xorta nibqgħu namlu monitoraġġ u kif għadna f'mument ilu għadna maħniex qed naraw eh, tibdil fis situazzjoni Però mm, aħna il-politika monetarja ma nistawx nbidluha. Inkunu namlu żball kieku aħna immexxu politika monetarja żbaljata sempliċement biex insalvaw il-kumpaniji tal-assikurazzjoni. Il-punt naturalment huwa aktar kompless għax il-kumpaniji ta' assikurazzjoni mhumiex kollha xorta Fi klim innu in paragun bejn l-assi u l-ispejjeż huma ħafna iktar għal ċerti eh, ċerti għal ċerti kompaniji f'ċerti pajjiżi u iktar baxxi fajzi oħrajn. Hemm differenza. U dan jiddependi anki fuq anki l-impatt tal-taxxi tal-rati tal-interessi dependi anki fuq il-modelli ta' kommerċali u ċar illi il-kontratti ta' eh, ta' assikurazzjoni eh, dawk li għandhom eh, benefiċċji definiti u ktar esposti. U għaveru il-Ejopa ma tarax li dana qed fil-Greċa u ma naħsbux li se jiġri laqqas f'periodu bejn 6 eh, u 10 snin. Ja ħaġa li wieħed iva jrid jikkunsidra, però miex ħaġa immedjata. Mela fl-aħħar il kumpanija ta' assikurazzjoni sissa ilhom jirreaġixxu għal din is-sitwazzjoni u jippruvaw isibu investimenti eh, flassi li kienu differenti minn dawk li kienu jżaw fil-passat. Passat, il-proċess huwa wieħed li jimxi bil-mod e se waslu għal investimenti forsi iktar eh, riskjużi u nqas likwidi forsi u naħsbu illi b'mod ġenerali dan huwa żvilupp pożittiv, ċoe qed inżidu il-ritorn għal dawn il-kumpaniji ta' investimenti. Però issa wasal il-moment ukoll naħsbu jekk dan il-proċess ta' diversifikazzjoni u ix mill u u ix qed jieħu vantaġġ mill-regolamentazzjoni attuali jew le. Bżonn li wieħed janalizza din is-sitwazzjoni u jirrifletti. Mela dana qed juri anki eh, pożizzjoni qawwija anki fir-regolament EFSI. Is-Sinjora Ferreira. Grazzi. Sur Draghi. Il-problema bil-Greċa inti taf hemm bżonn li jittiġir solvuta fuq livell politiku. Però il-Bank Ċentrali spiss jiġi msemmi bħala element li jista' jgħin eh, u jwasal la soluzzjoni. Inti ma semmejċ is-7.2 biljuni li jistaw jinataw l-Greċa bħala riżultat ta' dan il ftehim Però kien hemm raġuni oħra li ġiet imsemmija illi jekk ikun hemm default min-naħa tal-Greċa, allura aħna nixtiequ nevitaw li jkun hemm ko contagion għal komplement tal-Europa. Jena nishtiq saqsik jekk intix verament żgur jekk x jew le dan ir-riskju. Għaliex jiena naħseb illi l-opinjonijiet fuq dan mhumiex miex eh, ma jablux. Eh, issa, eh, storikament, jekk ikun hemm default, l-Eurozona tista' tiġi maqsuma fit tnejn għax jekk minix sejra żball, aħna qed nitkellmu fuq 212 biljun illi se jiġu affettwati u jekk ma jkunx hemm ftehim dan jfisser 2.7% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Hemm f'dan il-każ ikun hemm problemi bil-arkitettura, bl-istruttura tal-Eurozona. U kif aħna għanna ninterpretaw l-istqarrija tiegħek illi l-euro għandha tiġi għandha tiġi protetta jiġri x'jiġri eh, eh, ikun xikun il-rizultat tal kriżi grega. Grazzi, l-għonet nishtiq najt xaħġa li se jkolli forsi nirrepeti iktar minn darba l-lum dana najda anki kullimkien, mux għaw Li si bis miex istruzzjoni politika. U dana jfisser illi r-risibir segwi regoli eh, preesistenti eh, dawn il regoli aħna ma naħol naħolqomx aħna. Eh, dawn ma ġa regoli miktubin u mux sejġu mibdula li ġi il-regoli skont il-kontingenza. il regoli skont il-kontingenza. il kontingenza Għal daqstant ir-rwol tagħna huwa kompletament differenti minn dak tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm kumment minn naħa ta' Sinjora Ferreira eh, li ma smajniex eh, għax ma tkellmitx fuq il-mikrofonu. Qed nitkellmu fuq il-contagion issa eh, aħna ma nistawx nispekulaw fuq il-riżultati possibbli, però nista' ngħid illi Waħda ir-raġunijiet li aħna aħjar ma nispekkolawx hija li aħna se nidħlu f'sitwazzjonijiet li qatt ma kellna qabel. Aħna nistgħu ngħidu li għandna l-istrumenti kollha biex inkunu nistgħu eh, namlu ġestjoni, l-aħjar ġestjoni ta' ġestjoni ta' situazzjoni kif għamilna drami drabi oħra eh, f'kontesti simili. Imma x'se jkunu l-konsegwenzi fil-żmien tan-nofs u fil-żmien it-twil eh, fuq dak li għandu ma mal-istruttura tal-Unjoni, aħna ma nistawx najdu, ma nistawx brebda mod imbassru. Għaz nistaw nimmaġinaw jista' jkun. Huwa ċar illi dak li qed jiġri issa juri illi l-Unjoni tagħna hija struttura li għadha l lesta u huwa ċar li jekk iridu aħna nirsolvu l-konsegwenzi fi żmien medju jew ta' kwalsiasi avveniment eh, mhux previst sinifikanti, hemm bżonn aħna namlu namlu pass kbir u dim u jina ġa semmejt anki flima u fuq ma dan għandu jisir, eh, dan għattu fl-introduzzjoni tiegħi. Grazie. Grazie. il regoli tal-EFSF u fil-fat jgħatu responsabilità l-istati membri. ECR, Notis Marias. Jessa nitkellem bil-Grek, sur Draghi. Grazie. Nil-ak fil-komunità tagħna. Jien nixtieq ngħid illi issa l-qat eh, huwa 26% u fost iż-żgħażagħ 51.7% skont l-uffiċċju ta' statistika Grik ta' nhar il-ġimgħa. 40% tal-popolazzjoni bħalissa eh, huma uh, foqra. 45% qegħdin jgħixu binqas minn 650 euro. U fost anke l-istat għandu diffikultaj jħallas il-kontijiet. Għan nitkellem fuq l-artikolu 7 tal-regolament 360 ta' tal-1993 li għajt illi l-obligi skont is-settur pubbliku eh, lejn l-IMF ma jistawx jiġu konsiderati bħala kredit eh, skont l-artikolu 104 ta' trattat. Peress li il-gvern bħalissa għandu problemi ta' likwidità gravi għal eh, imħabba eh, l-ħlas ta' dawn self minn l-IMF minn Mejju tal-2010, xe tkun il-pozizjoni tal-ECB jekk naħna nivukaw l-artikolu 7 tal-regolament 363 tal-1993 biex nkunu nistgħu nifinanzjaw il-gvern Grieg għal biex ikun jista' jħallas e, bisħiħ il-self lill-IMF huwa pratikament ċar illi jekk e, il-fatt li ma nħaqnix ftehim waqqaf il-ftehim anki mal kredituri bej il-Greċa U dana diġa affettu anki pajizi oħrajn, l-Austria u l-Italja. Diġa. U skont kif għal anki is-sur Trixe, inti kont governatur tal-Bank Ċentrali Taljan, enti ammettejt illi il-gvern Griku koll eh, iħallas l-IMF, dak iż-żmien. Peress li issa rridu nispattaw it-trattati, x'se tkun Se nispiċċa 10 sekondi oħra. Se tkun il-pożizzjoni tal-Bank Ċentrali? Jekk il-Bank tal-Greċa jew bank ieħor ċentrali tal-Eurozona ikollu jislef lil Greċa biex ikunu jistaw iħallsu id-dejn tagħhom eh, interament l-lejn l-IMF. Iva jina nabel miegħek Is-sitwazzjoni attwali fil-Greċja hija sitwazzjoni gravi ħafna u speċjalment il-kwistjoni tal-qat, is-suq tax-xogħol, il-qat fost iż-żgħażagħ, kif ta' fint aħna marbutin bat trattat l-artikolu 123 li jfisser li aħna ma nistgħux nagħmlu finanzjament monetarju fl-ebda pajjiż. Però ħanamel għamel stqarrija waħda ġenerali. Kollega il-Sur Marjas qed jitkellem minar il-mikrofonu. E, Mux qed ma naqbilx ma l-eċezzjonijiet tiegħek jgħid Sur Draghi. Is-sitwazzjoni ekonomika fil-Greċja hija responsabilità tal-istati membri jew tal-istituzzjonijiet illi ma tawx biżejjed finanzi. Jiena qabel ma kelli din id-diskussjoni staqsejt jekk il-flussi finanzjari bejn 2010 u 2015 kif kienu u aħna nistaw najdu illi il-self bilaterali u multilaterali flimkien mal-trasferimenti netti mill-budget tal-EU kif ukoll anki S&P Alpha Profit Transfer bejn l-2010 u l-2015 iwaslu għal 223 biljuni illi huwa 1.25% tal-GDP. U rridu nżidu ma dan illi illi hemm appoġġ tal-Eurosystem illi bħalissa huma 118 il biljun illi hu fil-fatt 66% tal-GDP. U nistgħu nżidu wkoll ma dan il-flus li ġejjin mill-IMF u ma dan ukoll il-herkat espliċitu fil-ristrutturar ta' dejn il-ġasar qabel Qabel dejn kien 200 biljun u issa il-herkat kien ta' 53%. Jiena ma nix neżaġera l-importanza ta' dawn il-ċifri li huma fil-fatt importanti ħafna, però jiena biex nuru kemm hija gravi situazzjoni tal-Greċa llum ma jfissirx il-risposta għal din is-sitwazzjoni għandhom ikunu l-oħrajn. Inti ma tkellimx fuq il-mistoqsija ta' regolamenti li ġiet applikata fil-kas tal-Italja. Kollega, ma tistax terġa u pont. Jiena kont etniċita regolament. Sur Marias, aħna kollha nafu li dan ir-regolament u jiddependi mill-limitazzjonijiet tal-artikolu 123 dan għandu jiġi għandu jirsivi risposta għax dan japplika għal kas meta is-sur Draghi kien il-gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Italja. Jiena lest niddiskuti miak, jien ma niftakrux dan, ma nistgħu niftakruh jekk inti tajti jena kontem. Għalhekk jiena qed nagħmellek din il-mistoqsija speċifika. miex eżenzjoni u u għet irrit jirrispetta l-liġi mux jispekola fuq risposta. Istur sur Pillar, Sinjor Pillar, eh, Gular, dwar l-obsenari tajb, sur Draghi. Grazzi, President, għall-inti għataw u għal kull ma tamel għalina, ħna nsegwu b'attenzjoni dak li tamel għall-Europa u nappoġġaw l-isforzi tijak biex tkun stru kostruttiv u biex tirrispetta ir-regoli. Regoli ta' ġustezza u kredibilità. Però jiena mħazba. Inti għal darbohra rġajtat kifat fil-Helsinki u fi Frankfurt. Li l-Eurozona hija eh, kostruzzjoni mhux finita u għanna bżon ta' pass kbir u ta' ġgant inti tafxi fisser Eh, li wieħed jagħmel pass il qudiem u inti niftej infakrek ukoll li inti għad li ah, inti tista' inti lest tagħmel whatever it takes biex issalva l-Ewropa. Aħna l-isforzi kollha li għamilna biex insaħħu l-investimenti u, eh, u biex nappoġġaw it-kabbir eh, jekk ma jsirx dan il-pass se jisfaw fi xej. Grazzi, jena konvinta li għanna bżon ta' pass ġganti l-qoddim. Però anki id-direzzjonijiet u ma ċari ħafna mod ġenerali. Uh, u għaldaqstant u ma mifuma. Però aħna irridu anki nirrispettaw ir-ruoli differenti li għanna. U ruol tana hawnhekk huwa xem najdu xem bżon biex din l-istruttura nispiċawa biex issir iktar għawija, iktar rezilienti biex tkun tista e, e, taffi e, u sewwi il-fragilitajiet e, tagħha. Dina hija l-aħħar eżempju ta' kemm hija fraġli l-Eurozona. Aħna e, ir-rwol tagħna huwa li ngħidu x'hemm bżonn li jsir. U e, il-ħidma tal-gvernijiet hija Eh, dik illi imexxu illi imesxu dawn il-bidliet fl-elettorati tagħhom u anki biex jispjegaw il-benefiċċju potenzjal fil-żmien twil illi jistaw jista' jkun ir-riżultat jekk l-istruttura tkun temma. E, eh, Nixta ngħid ukoll li xi mill-sagrifiċċji u xi xiftit mill-faqar u mill-qat li ġi ġenerat bħala konsekwenza tal-krizi li kellna fl-2009 kienet ukoll imħabba il-fatt li din l-istruttura miex finita, miex lesta. Jina naqbel miegħek perfettament, President. U grazzi anki tal-li awgurajt li l-warlof sinari tajjeb. Grazzi. Fisem il-gwe Miguel Urban. Grazzi l-ewel net li jatawek fosna kif inti taf, sur Draghi. Il-prodott gross domestiku tal-Greċja waqa ħafna minn minn dubdina naplikaw il-memorandum. Zaħna iran dan kien impatt ekonomiku li għadna ma jnix palu minn wara t-tini gwara dinija. Edin naraw issa li għana situazzjoni ekonomika fejn is-sovranità tal-Greċja għed issir ħafna iktar vulnerabli u tkun attakkata skont eh, l-istatistika li sar id-dejn Grek li suppost ħajkun ippreżentat issa fil-Parlament ta' Greċja dan għandu x'jaqsam mal-iżbalji tal-ġestjoni eh, tad-dejn illi għamlu it-trojka. Issa, qegħdin naraw illi għanna l-kapacitajiet illi jinxtraw minna il-limitu il-bonds tal-istat tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea permezz tal-proċess ta' xiri sempliċi. Iżda xorta waħda ma nxtara lebda bond tal-istat Grik kollinejt, ngħid, ikolli ngħid allura li l-istituzzjoni tiegħek mhijiex demokratika li qiegħda tirrispondi u t-baxxirata dejjem aħtiġijiet tal-Ġermanja u ta' Franza. Jiena nixtieq il-nikwota l-artiklu 130 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea illi jirreferi għall istituzzjonijiet ta' organu jew istituzzjonijiet esterni. Aħna nafu illi dan man mux qed jeskludi l-ebda istituzzjoni laqas dawk li mhumiex eletti b'mod demokratiku. Issa u hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq programm kwantitattiv ta' flessibilità u minn mindu rebaħ eh, il-partit ta' Siriza qegħdin jinxtraw biss bons tal-sekondarju. Ma taħsibx sur dragi li dinja diskriminazzjoni politika illi da titfadell l fuq il-kondotta u l-imġiba tal-Bank Ċentrali Ewropew. Sur dragi, ma taħsibx illi l-Bank Ċentrali Ewropew mhux qed jintuża bħala strument ta' teddit u ta' manipolazzjoni l-istituzzjonijiet Grigi għal vantaġġ tal-Ewropa u qed impoġġu iktar lill-poplu eh, Grieg f'pożizzjoni vulnerabbli sabiex nisna nikkastigawhom ta' dak illi huma għażlu fl-aħħar elezzjoni ir-rata tal-faqar fost it-tfal zdidet tnejn minn kull ħames tifla fil-Greċja qegħdin jgħixu taħt il-livell eh, tal-faqar. Hemm ħafna Grigi li qasbis għandhom aċċess għall iktar servizzi bażiċi tal-kura tas-saħħa. Sur dragi ma taħsibx li dan huwa verament xena ta' gwerra ekonomika u din hija l-konsegwenza ta' dan il-klima ekonomiku illi fil-fatt hija poġġi ta' ħafna prezzjoni lill poplu Grik. Il-mistoqsija li ma Diġa mitlek tlet mistoqsijiet, jek tit eh, nisraġan repetijom. I take the question. Jena nifem li l-mistoqsija hija għaliex maħniex edin nixtru l-bonds grigi skont il-QE. Hemm tliet raġunijiet għaliex dan ma jsirx. U dawn huma kollha raġunijiet pre li kienu jeżistu qabel il-kriżi u kien hemm regoli preeżistenti aħna maħniex qegħdin inbiddu imbidlu il-regoli. Inti qed tipprova tajt li l-ECB entita' entità politika, maħna maħniex politiċi, aħna ma nirrispondux, eh, ma, ma nsegwux l-istruzzjonijiet minn dan gvern jew liħor, aħna istituzzjoni u aħna bbażati fuq regoli u fi żmien dawn napplikaw b'mod koerenti. Kif nista' nispjegalek? Jekk il-mistoqsija hija għaliex ma tixtrux il-bonds skont imħabba l-QE, ma bil-QE, aħna ma nishtrux bonds minant il-pajizi li edin jihdu revizjoni mill-IMF u dina għada ma spiċax din revizjoni u dina kienet tapplika anki fil-kas pajizi oħrajn. Per eżempju, applikani għal il-ċipru, staftit zminilu. ilu. tini punt, ma nishtrux bonds li huma iktar baxxi minn rating partikolari. E, illi pratikament dan jfisser illi il-bonds għandhom ikunu eligibli għal bħala garanzija. Sakemm ma jkollhomx deroga. U peress illi deroga e, ġiet imneħija għal Greċja mħabba l kondizjoni tas-suq, pero però kienet eżisti għal Ċipru. U mbagħad hemm regola oħra illi mm, kienet l-istess waħda li użajna illi aħna ma nixtrux iktar minn 33% tal-bonds ta' gvern illi diġa għanna l-bonds tagħhom. Aħna diġa għanna bonds grigi għal eh, tant illi għalina u possibli nixtru bonds oħrajn tal-gvern grek. Dawn il-kondizjonijiet kollha il-revizjoni, il fatti li l-Greċa għedha tagħmel revizjoni, illi hemm il-deroga u il-fatt li ninżlu taħt dan il-limitu dawna nistaw aħna e, e, nirsolvuhom billi jkun hemm reviżjoni ta' suċċess. F'dan il-każ e, ikun e, hemm ftehim u mbagħad il-possibilità li nifinanzjaw. Ma naħsibx li qegħdin il-bot ma nistax, naturalment jina nikkommenta fuq il kif huma dejjen negozjati, però malli dawn il-negozjati e, jintemmu u jintemmu b'suċċess, allora dawn il-ħtiġijiet kollha jintelbu. Grazie. Għana fil-ċantaxi. Ġifiri, jattara fil jem din it-teddida ta' The green Molly Fisem il-ħodor. Molly Scott eh, Minix sen Scott Cato. Minix sen nitkelmek fuq il-Greċa, ma sempliciment fuq side effects tal-program tal-QE. E fil e tlet raġunijiet. Il-Bank tal-Ingilterra għalet l-effett jista' jkun illi e, se jżid il-valur tal-bonds. U hawnhekk f'dan il-każ l-40%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 Inti għat il-likwidità edha tersa lejn l-ekonomija reali, pero dana ma narawx dan, maħniex qed eh, naraw evidenza mhux qed jilħaq l-SMEs. Għal daqstant jena għandi proposta u nixtieq innaf inti x'inhi rapport ir-risposta e tiegħek. Jiena se niprova niftaħ rapport biex ikun hemm green QE illi ikunu marbutin mal ħruċ ta' green bonds. U dan jfisser li l-flus għandu jiġi minn fuq fuq eh, investimenti ġodda illi huma ħbib tal-ambjent. U nishtiq nkun nafx taħseb fuq din l-idea. Thank you. Um... Grazie. Il-mistoqsija se naqsama fit-nejn l għonnet se niprofa nbiddel il-kumpani, il-kommenti tijak fuq l-effetti tal-QE anki fuq l-ugwaljanza u fuq is-soċjetà in ġenere. Aħna nistgħu naraw xi ftit ta' pass-through lejn l-ekonomija. Nistgħu naraw illi ċerti banek jew kumpaniji ta' investimenti ta' assikurazzjoni qegħdin bijaw il-bonds tagħhom u qed naraw eh, illi il-banek edin jizidu self u il-kumpaniji ta' assikurazzjoni edin jers u anki lejn investimenti iktar riskjużi. U rajnih dan, u rajna u koll eh, tal u għal daqstant naraw illi l-ekonomija tal-Europa qed tirkupra u qed tirkupra b'saħħa illi ma kienieċ prezenti, ma kienieċ mana preċedentement. Anki jekk din dan huwa rikupru modest, però huwa tajjeb għax huwa abbażat fuq il-konsumi, anki fuq l-investimenti u anki reċentement anki fuq l-esportazzjonijiet. Dan l-rikupru huwa kawżat bla dubju bil-politika monetarja tagħna, manki ma' fatturi oħrajn, mal-fatt li l-prezzijiet ta' żejt tbaxxew. Però jiena minix tant konvint illi il-politika tagħna monetarja mhux qed tiġi, mhux qed tersa, mhux qed jaslu riżultati tagħha l-ekonomija reali. U hemm raġunijiet. Mhux bħal ma ġara fl-2012 il-sistema bankarja fl ewropa fil-Eurozona hija ħafna ħjar mill-li kienet dak iż-żmien. Għaliex il-banek wara l-evalwazzjoni wara l-evalwazzjoni illum iridu jgħaddu mill-check-up tal-balance sheets tagħhom. U issa qegħdin f'pożizzjoni aħjar biex ikunu jistgħu jitrasmettu dan l-imbuttatura lejn l-ekonomija reali. Għal daqstant rajna il-rati ta' self nizlin u rajna wkoll. koll riżultati ta' żewġ reviżjonijiet reċenti, waħda jar il-Bank Lending Survey li namlu aħna l-ECB u tlabna l-banek differenti l din il-mistoqsija kif jaraw huma il-credit standards tagħhom ekkux qed jisilfu iktar jew inqas minn qabel u x'numa raġunijiet. U l-risposti li irċevejna huma illi l-standards eh, huma aħjar illum u r-raġunijiet għal self madomx ibbażati fuq il-riski mhux qegħdin mhux imħabba fil fat li qed jibżaw li hemm riskju dan il-fattur eh, sparixxa u mbagħad hemm ukoll stħarriġ ieħor eh, tal-Kommissjoni Ewropea konġunta mal icb jekk meni sejra zbal, fejn hemm kampjun wiesa tal-SMEs u staqsejnihom x'jaħsbu fuq kif nu sejjer il-kreditu. U ir-risposti huma inkoraġġanti ħafna. Minix qed ngħid li dan huwa riżultat biss tal-QE jista' jkun, anzi jiena naħseb illi u anki riżultat ta' deċiżjonijiet preċedenti monetari li ħadna qabel, però nħoss qed naraw li dan qed jiġri għandi bżon ta' aktar ħin. Eh, tista' tatini risposti iktar speċifiċi għala mistoqsija tiegħi. Iva, jgħid il-President Kragi, il icb ma tistax tixtri bonds minn l-EIB direttament għall-istess raġuni li għattilkom qabel fil-kas tal-Greċa għax f'dan il-kas ikun bat finanzjament monetarju. Però nistaw nixtru eh, il-bonds EIB fuq is-suq sekondarju. Għal daqstant jekk dawn il-bonds ħodor illi inti tkellimt fuqhom jirrispettaw l-standards tagħna ta' rating bla dubju li sibi tista' tixtrihom. Grazzi. Di Marco Valli. Grazzi ħafna sa Marco Valli għal e FDD. Grazzi l-Ewropa u l-Euro ma xi ħaġa illi hija xi ħaġa suppost li aħna nħadnu u li tbetna l-bot mill mill-idea nazjonalista ħafna, ħana din narraw issa li fl-ħar ta' xar Greċja titħallas lura biljun u nofs. Minkejja l fat li għadu kemm kien miftuħ palazz li sewa 1.3 biljuni, hija xi ħaġa ta' kontraduzzjoni li hemm ħafna pajjiżi li tant huma Eh, dajfin iżda xorta waħda hemm spekulazzjoni fuqhom li hemm pajjiżi ta' b'saħħithom bħal Ġermanja bħal Olanda li għandhom surplus li xorta waħda l-Kummissjoni ma tgħid xejn li hemm banek multinazzjonali li xorta waħda jaħsbu li jistgħu jużaw deċiżjonijiet politiċi sabiex joħorġu bi strateġija li mhijiex favur kompetizzjoni ħalli jużaw mudell li nħoloq minn Juncker, il-mudell tal-Lussemburgu ħalli jkunu jistgħu kollhom il-possibilità li jakkumulaw ħafna flus. Umbat fil-Greċja qed naraw li kull mem medicina skaduta sta xorta waħda is-soluzzjoni li qegħdin eh, eh, nipproponu mhumiex ħajsalfu l-problemi. Inti sur dragi, m'intix qed prezzat mill-poplu komuni sta hija eh, dejjem eh, titkellem fuq spekulazzjoni inti tixtieq li tpoġġi l bniedem fil-qalba tal-ftehim. U rridu noqogħdu attenti fuq li ma tip ta' kondizjoni ta' jkunu posti fuq il-banek kondizjonijiet li mhumiex qed jgħin lill-banek sabiex jgħinet naraw li sistema bankarja qiegħda tsellef biss li dawk li għandhom garanzija bankarja u l-foqra dejjem jibqgħu bidejhom vojta passoltu u biss għandhom biżejjed flus sabiex jonfqu għal-ħajja ta' kuljum il-differenza bejn nis onja u nis foqra dejjem meta tiżdied dinja waħda mill-opportunitajiet li għandek li ħalli turi li inti għandek għal qalbi iktar il-bnidem milli l-spekulaturi. U allura l-mistoqsija tiegħi hija għalfej ma tħux deċiżjonijiet qalbina flimkien mal-eurokrati l-oħrajn Pattusk, Juncker, u um, diselblom ħalli bekk terġaw tirrevedu trattati u regoli tal-Bank Ċentrali Ewropew ma tistaw tagħtu l-ispazji fiskali l-istati membri ħalli bekk jġirdu kontra il-faqar jew nkella tagħmlu quantitative easing illi huwa iktar ta' vantaġġ għan-nies milli għall-ispekulaturi minħabba li kifetlek fl-Ewropa nkella ħanibqgħu sejrin hekk, ma tistgħux tagħmlu tqabbil biss mar-Renju Unit, iżda tidu wkoll tamlu ftehim ukoll ma' pajjiżi li huma lesti li jgħinu. Now, the answer is that, uh, uh, first of all, whether we like it or not, banks and markets exist. Aħna nafu li l-banku s-swi huma l-unika kanali li fil-fatt aħna nistgħu nużaw sabiex Jgħu nittrasmettu l-politika tagħna l-ekonomija reali. Xi ftit mill-bdil politika tista' żżid in-nuqqas ta' ugwaljanza minnaħa iżda jekk insaqsu lil nfusna allura il sors ewlini ta' nuqqas ta' ugwaljanza xinuwa. huwa il-problema tal-qat, ġifiri jina naħseb li din il-politika li għandin n-implementaw id-din jgħinu sabiex aħna nġiddu kontra il-problema tal-qat. Il-politika monetarja li għanna palissa tinsab situazzjoni ħafna ħjar meta nqablu għamma politika monetarja restrittiva, allura inti xed tgħid hemm bżonn li nżidu rati tal-interess, allura f-situazzjoni li nsabu fiha bħalissa ma naħsbux aħna illi l-aħjar li ħaġa li nagħmlu hija hekk, ġifieri jiena naħseb li f'dak is-sens, fis-sens illi eh, qed ngħid jiena dan jista' jikkontribwixxi għal nuqassa għal ġilda kontra nuqqas ta' gwaljanza. Ippermetti li waħda, aħna edin naraw illi għanna rapport illi ijat juri għall-ewel darba illi nistaw niġbru flimkien il-pozizjoni ta' istituzzjonijiet differenti, xiftit minnom huma l-President ċertu istituzzjonijiet ewlenin Ewropej, u dan ir-rapport tal-erba presidenti fil-fatt kien rapport li kellu suċċess fil-passat minħabba li l-konklużjoni ta' dan ir-rapport kien dejjem kienu dajem appoġġjati mill-mexxejja fil-Kunsill Ewropew mbagħad allura bdejna noqolbu aktar lejn l-Unjoni Bankarja u aħna hekk qegħdin nippruvaw nagħmlu nafu x'inhuma l-problemi, il-problemi li semmejt inti, aħna nafu x'inhuma dawn il-problemi, mhumiex problemi li nħolqu l-bieraħ. Iżda ħan ippruvaw nagħmlu dak kollu nistgħu jekk ma jirnexxinniex għalmenu kanna ppruvajna nsolvu l-problemi aħna. Grazie ħafna Sur Bernard Munon. President, ringrazzjak, naħseb illi għaw daqxej ta' dram palissa għaddej bil-poplu Grieg, poplu li għatibba ħafna minħabba l-politika ta' sterita. Suppost, il-situazzjoni staw nsobba u għab mod iktar tajjeb jiena naħseb li bħabba din il-kriżi ta' l-euro ħana qegħdin naraw illi il-problemi għadhom hemm. Issa f'dak li għandu x'jaqsam il-patriotti Ewropej, ir-regoli tal dejn hawnhekk aħna nafu illi kellna pjan taħlas lura za dan il-pjan diġa kellu effetti negattivi effett negattiv fuq is-swieq u fuq il-banek. Iżda demma wassal għall-ebda pożittività għal kumpaniji jew għas-swieq finanzjarja, għanzi wassal għal iktar volatilità. U aħna qed nagħmlu tajjeb għal dan kollu permess tal-high frequency trading biss. Intom ma l lesti ħallibek tirrevedu l-artiklu 123 ta' trattat ħallibek aħna nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għaddejn ħalli nistabilixxu iktar żona euro u għandi mistoqsija fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena nixtieq nerġa' nirreferi għal dak li ntqal lill-eletturi f'Mejju. L-investuri privati wkoll kienu saqsew mistoqsija f'konferenza. U saqsew dwar quantitative easing u xtib ta' intensifikazzjoni tal-politika tista' timplementa. Iżda minn flok rajna riżultati ma kienux daqshekk pożittivi. Xa jiġri għada pitada? Kien hemm min it-tweġibiet irċifjhom qabel ħaddieħor allura eh, fil-fatt kellhom vantaġġ aħna din nitkellmu fuq eh, il-Bank Ċentrali Ewropew U fil-fatt din il-politika lura kienet pozittiva, kienet apposta u kien hemm ċertu miżuri interni. Iva, ħan prova nwiġbek fil-qosor għall-ewwel mistoqsija u iktar fit-tul għat mistoqsija. Mela dwar l-ewwel mistoqsija kulħadd għandu l-opinjoni differenti fuq it-trattat, iżda mhuwiex xogħolna sabiex nibdlu t-trattat huwa x-xogħol ta' dawk li huma leġislaturi li huma eletti mill-poplu, il-mexxejja tal-Istati Membri mhuwiex ix-xogħol tal-istituzzjonijiet. Issa dwar t-tieni mistoqsija li saqsejtni, ħan noqgħod attent ħafna dwar dan l-iskandlu. Inti jekk sejjaħt l-iskandlu. Ħejn nerġa' l-fakrek x'ġara u nipprova inneħi id-dubji fuq dak illi ġara. Is-Sur Kerry qal li aħna nafu fuq eh, dawn l-attivitajiet ta' fixing u din tip ta' imġiba u ċertu tendenzi u dan huwa markat minn livelli ta' likwidità baxxija. Qed naraw li sistema tal-euro e, jista' nkollu permezz tal-asset purchase program u ikkonkluda l-attività tax-xiri f'Mejju f'Ġunju. Abbażi ta' ċifri illi kopru l-ewwel parti ta' xar ta' Mejju skont fil-dak li għanna fil-publikazzjoni u anka l-informazzjoni li kienet publikata eh, fil-11 u 18 ta' Mejju 2015, jiġifieri qabel id-diskors li sar f'Londra. Il-bidu tal-front loading tal-APP ta' Mejju ta' Ġonju kien diġà viżibbli u ma kien hemm l-ebda għaġla fil-proċess ta' xiri fit-tini parti ta' xar ta' Mejju maħabba din iż-żida ġifiri kienem front loading moderat u bidla ċkejkna fil-seta ta' xiri li tista' mbagħad eh, tkun implementata fuq għawissu dan ma jwasalx sabiex nikonkludu nikkonkludu li hemm fil-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew Mela, apparti minnek kif għettilkom illi jina ktibt fl-itra li Sinjura Riley, minkejja li diskors kellna l-intuzzjoni li nipublikaw fuq sit tal-internet dakinhar stess, dan ħareġ dan id-diskors fis-sit tal-internet l-għada minħabba zbar, mhux minħabba li aħna bdejna naħbu din l-informazzjoni. Il-komunikazzjoni il indbatet wara illi inalqu l-uffiċċji jispjegaw għalfejn din l-informazzjoni kienet ippubblikata daqsxejn tard l-għada u mhux dakinhar stess fis-sit tal-internet. Aħna nippruvaw nikkontrollaw kollox minnaħa eh, interna ħallibek naraw li dejjem tkun ippubblikata l-informazzjoni fis sit tal-internet tagħna dak il-ħin stess tkun fuqta. Ester Delange kieġbok. Grazzi ħafna, grazzi sur President tal-li spiegajt eżattament inti xed tistenna Eh, u xed bassar għalġejjini ġejjini u semmejt numru ta' ċifru nixtieq li nifoka fuq l-inflazzjoni inti qed li l-inflazzjoni qed iżdied iżda b'mod moderat jekk inħares li mod kif il-bonds Ġermaniżi li naqsu daqsxejn fil-valur inti qed li ħajkun hemm iktar volatilità u mħabba fekk kien hemm nuqqas fil-valur fil-bonds Ġermaniżi iżda dan jista' jkun indikazzjoni tal-fatt li s-swieq għedin jistennew li jkun hemm iktar inflazzjoni fil-ġejjin ġifiri din tista' tkun mħabba mhux biss il-volatilità u hemm xi ħaġa li torbot ukoll mal-kwistjoni tal- QE inti qed biċċar li besibek tkompli sa settembru tas-sena 2016. U xi tgħid allura jekk ir-rata tal-inflazzjoni ħad kompli tiżdied, inti ħad kompli eh, sa settembru tas-sena 2016 anke jekk l-inflazzjoni tilħaq 2 fil-mija Meta beħsibek tiqaf din il-proċedura u din ir-rata tal-inflazzjoni minħabba li dan għalane u lini għalfejn intom implementajtu s-sistema tal-QE għalli bekk aħna nilħu ir-rata ta' 2% jew ftit inqas mit 2% jew kella forsi emanijiet oħrajn, forsi jistgħu jkunu diskritti bħala side effects tal-QE li jistgħu jgħinuna ħafna f'din is-sitwazzjoni u li jistgħu jiġġustifikaw li aħna nkomplu għaddim dan il-programm tal-QE anke jekk ma jkollniex bżonnu sabiex nilħu rata ta' inflazzjoni li hija mixtieqa. Ringrazzjak. Grazzi ħafna. Naħseb li wieħed jista' Issi bosta reġunijiet differenti għal fej kienem prezzijiet differenti għal bonds tal-gvern. Jista' jkun minħabba li l-gvernijiet kienet jistennew li kunem zida fl-inflazzjoni forsi. Din kienet waħda mill mill-sibijiet li wassal għal dan bidla fil-prezzijiet. Jekk u hekk fil-fatt dan ifisser il-politika tal-QE allura kella suċċess ġviri s-swieq qegħdin nibastru li aħna fil-fatt ħanilħu dan il-għan tar-rata tal-inflazzjoni kif ini mixtieqa ta' 2% sa jekk il-programm ħanibqgħu sejrin bih anka matul is-sena d-dieħla u ħajkun mitqies mill-swieq illi forsi Eh, huwa daqsxejn żejiet u forsi jkun nkun hemm min qed janteċipa iktar suċċess għal dan il-programm milli qegħdin nagħmlu aħna bħalissa, iżda xorta waħda qegħdin narraw illi fil-fatt qegħdin nilħu l-anijiet tagħna matul is-sena 2016-2017 nistgħu nilħuhom li nilħu rata ta' 2.8 fil-mija u dan ħaj jiddependi fuq l-implementazzjoni sieħa tal-programm kif kien mixtieq jiġifieri aħna qegħdin imbasru li jkollna din rata ta' inflazzjoni iktar għolja u qed naħdmu għalija minħabba li din naturalment hija marbuta bisħieħ mal-fatt li nimplementaw bisħieħ dan il-programm. Allura mbagħad inti saqsejtni għall-istabilità tal-prezzijiet biss qed nimplementaw dan il-programm tal-QE iva il-mandat tagħna kien qiegħed jispeċifika biss lan tal-stabilità tal-prezzijiet. Iżda l-istabilta tal-prezzijiet mhuwiex għan superfiċjali biss li huwa jorbot biss ma l-istabilità, iżda meta aħna din nippruvaw nimplementaw dan il-għan tal-istabilità tal-prezzijiet, aħna nafu li l-politika ta' monitoraġġ ekonomika taffetwa b'mod pożittiv il-problema tal qad edha tnaqqas il-differenza bejn nis illi għandhom eh, li huma għonja u dawk li huma faqra u fl-istess ħin allura din naraw l-lan tal-istabilità tal-prezzijiet jimxi it fit ma' għanijiet oħrajn li huma marbutin ħafna iktar ma' l-ekonomija reali. Grazzi. Is-Sur Jakob von Fajtsaka. Grazzi ħafna, Sir President, dejjem hu gost jiena nisima kif titkellem minkejja il-fatt li inti ma tkellimx fuq il-ġejjin ta' żona ewro, mistoqsija tiegħi iżda dwar il-Greċja u dwar l-organizzazzjoni tiegħek bħala istituzzjoni li jabbażata fuq ir-regoli. Jekk il-Greċja mhijiex ħadd kompletati is-servicing u xi lill-kredituri xieġri għallura l-kreditu tal-ela il jattina tal-Banek Grigi. U mod partikolari saqsik xini għal-bas legali għal-Bank Ċentrali Ewropew sabiex aħna innaqsu l-kreditu tal-ELA, l-Emergency Liquidity Assistance. Aħna edin naraw li l-Banek Grigi għandhom ħafna esperjenza bċertu sigurtajiet li jista' jkun li ma jintlaqtux ħażin u fl-istess mod nixtieq insaqsik xem bżon illi jisir ħalli bekk namlu din il-haircut. U kif nistaw namlu differenza aħna bejn il-maturities il fuq periodu twal ta' żmien u dawk fuq iqsa jiena nixtieq ngħid illi naqbel ma l-idea illi fil-fatt Greċja għandha tisselef mill-ISM ħalli bekk tkun tista' tagħmel tajjeb għal bonds li għadhom pendenti. U ma tħallsux. Thank you. Uh, let me give you a general answer first. Grazzi, ħana tik tweġiba ġenerali, jimman nishtiqx noqot nispegola fuq ħlas illi ma sar. Nafu illi ek kif edin jgħidu l-mexxejja Griegi huma ħajħalsu dan kollu bisħieħ u f'waqtu ħajsir dan il-ħlas, ġifiri, nasab li ma jemmiġ sens illi aħna nqodu nispekulaw x'kieku x'namlu jekk dan il-ħlas ma jsirx kif kien imwiet. Issa, il-mistoqsija tiegħek hija fuq il-kreditu tal lela u x'tib ta' proċess aħna ngħaddu minnu sabiex nieħdu deċiżjonijiet. Mela, deċiżjoni hija tal-Banek Ċentrali Nazzjonali din mhijiex deċiżjoni li tittieħed mill-Kunsill ta' Tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ċentrali Nazzjonali hija ressaq talba. Din it-talba mbagħad eh, tkun sabiex jizdiet per eżempju l-kreditu tal-ILA l-Banegrigi, un bat il-gvern ta' tmexxija ta' Bank Ċentrali Ewropew jista' biss jeġġezzjoni waqaf din id-deċiżjoni jekk ikoll maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Kunsill. Issa jekk dan il-kreditu tal-ILA nasbu f'meta kien mfassal din is-sistema, din kienet fil-bidu ta' din is-sitwazzjoni kollha. U naħseb illi aħna provajna inżommu xiftit mill-flessibilità tal-teħid ta' deċiżjoni xiftit mid-diskrezzjoni tal-Banek Ċentrali Nazzjonali. U dak iż-żmien aħna ma kenniex supervizur wieħed. U kellna l-idea li jista' jkun hemm banek li jfallu f'pajjiżi differenti u dawn il-banek li jistaw ifallu aħjar jamlu tajjeb għal-jom jihdu deċizjoni dwarhom il-banek ċentrali nazzjonali ġifiri il-qafas li aħna stabilixxejna kien minħabba dak li kienet jiġri f'dak il-periodu ta' żmien meta fil-fatt ħriġna b'dan il-programm tal-ela. Issa irrid fakrukom ukoll li din mhix deċiżjoni li jista' jieħu il-Kunsill ta' tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew u hemm bżonn li jkun hemm maġġoranza sostanzjali sabiex aħna inwaqfu deċiżjoni għall otja tal-ILA. Issa il-kwistjoni tal-fatt li l-Greċja għandha tisselef mingħand li jessem ħalli bekk naraw eh, xi sejġi dwar dawn il-bonds li xtraw mill-ISM, jina jkolli ngħid li smajt ħafna diskussjoni dwar dan il-punt. Iżda jina l lura ma nafx, ma nafx, minix ċert jekk it-trattat tal-ISM u jixet jippermetti li konna possibilta bħaddi. Iżda jkolli nejt, għet noqot l-ura dal-bohra jimma sanċina ċert 100% fuq dan li għet nejdilkom. Issa, issa li għet tilkom da, ma taħsbux li jem soluzzjoni toħrajn sabiex solvu il-kwistjoni tal-holdings tal-SMP u tal-ħlas l-ura tal-ġustament fil-ħlas Jina naħseb illi hemm iva metodi oħrajn illi nistgħu nużaw u importanti ħafna. Hekk kif kien dejjem, iżda importanti ħafna palissa ħalli nifukaw fuq l-iktar punti u l li jistaw jgħinuna ħalli nilħu ftejim u mux nintilfu fuq eh, il-lat tekniku finanzjarju illi jista' wassal għal ftejim iktar fatwali u naħseb li l-punti ewlenin jinqasmu f'żewġ kategoriji l-ewwel net irrid jintlaħaq ftejim fuq il-livell tal istaf fuq il-miżuri politiċi li għandhom ikunu implementati fil-Greċja. Ħalli bekk naraw li dan il-ftejim ikun il-bażi ta' deċiżjoni li tittieħed mill-istati membri tal-grupp tal-Euro. Jekk il-Eurogroup jiddeċiedi favur deċiżjoni bħal din fuq eh, dan il-level, mbagħad il-ħlas lura r-rimbors jista' jsir fit-12 xar ta' wara u fil-fatt dan huwa jiġi parti parti kbira minn jiġu mill-flus tal-IMF. Naħseb li 16 biljun minn 21 biljun jekk mhux sejjer żbal. Iżda l-IMF qegħdin jgħidu li huma jistgħu joħarġu dawn il-flus jekk ikollhom biżejjed garanziji dwar il-finanzjament tal-programm ta' follow-up li jiġi wara minħabba illi huma tal-fema u naħseb illi l-istituzzjonijiet kollha huma tal-istess fema illi ħajkun hemm bżonn ta' iktar finanzjament anka wara illi joħorġu l-flus l-IMF. mbagħad ħajkun hemm bżonn it-tieni grupp ta' rekwiżiti ġifieri l-istati membri jkunu jridu jieħdu deċiżjoni u jagħtu tweġiba ħalli bekk l-IMF ikun jistgħu jżaw bħala garanzija ħalli joħorġu l-flus Uma, nafru di miex proċedura faċli, iżda hija xi ħaġa li hija verament meħtieġa. Ġifieri dawn iż-żewġ tipi ta' rekwiżiti għandhom ikunu implementati. Grazzi. Grazzi Iva, din hija responsabilità kbira għall-istati membri. Markus Verber. Grazzi ħafna, Sur President. Draghi, natik merba fosna nizerġ mistoqsijiet ossu l awernet net fuq il-QE, quantitative easing. Inti ftitilu fil-laqa tal-IMF għet li din il-politika tista taħdem biss flimkien ma' miżuri politiċi oħrajn illi huma miftemin bejn l-istati membri u anka tkellimt fuq bosta inċentivi fiskali kif ukoll strutturi eh, riformi strutturali ambizzjużi wkoll u anka aħna qegħdin naraw l-istħarriċ li sar fuq eh, miżuri politiċi, finanzjarju, fiskali u u brew kemm importanti li dan kollu jmur jitfid. Inti ta' kifet bosta dravi l-lum tomx istituzzjoni politika, iżda allura xtaqt insaqsi kif għandha taħdem tajjeb din l-interazzjoni li qed issemmi inti u l-politika monetarja li qed tgħid inti allura mhix qed twassal għall-lan oppost ġifieri li qed naqsu l-pressjoni fuq il-fatt li hemm bżonn tkun implementata riforma strutturali issa dwar il-kreditu illi għandu jingħata l-Greċja. Il-President ta' dan il mekanizmu aħna qegħdin naraw illi fil-fatt dan il-proċedu dan il-proċess mhux qiegħed jaħdem maġġar kif eh, suppost aħna qegħdin naraw illi fil-fatt Sinjor Kunik għaletek, issa jina nixtieq nkun naf inti minnaħatijak x'taħseb. Well, I'm, I'm not sure I can have any comment about Mrs. Koenig's statement. Um, Ma nafx jekk eh, nistax nikkummenta fuq dak li qalet is-Sinjura Koenig, iżda fuq um, L-ewwel mistoqsija li saqsejtni jiena nixtieq nerġa' ngħidulkom x'nistgħu nilħu permezz tal-politika monetarja u dak illi ma nistgħux jinaxxinna nilħu. Mela l-politika monetarja tista' tenna jkollna rkupru ċikliku, jiġifieri rkupru għal perjodu ta' sentejn li ġejjin. Irkupru fejn l-elementi ċikliċi tal-krizi bħal per eżempju problema tal-qatt ħajkun indirizzati u nittamaw li nkunu nistgħu insolvu l-problema l kollox iżda jina jkolli ngħid li b'mod ġenerali jista' jkun hemm effetti indiretti. Iżda xorta waħda ma naħsibx li permezz ta' dan kollu nistgħu nilħu irkupru strutturali permezz tal-politika monitorali monetarja. Ġifiri, melli l-impatt ċikliku jintem u jekk ma jkunx hemm progress li jinħass fuq il-lat strutturali, jista' jkun mbagħad li ħajkun hemm iktar pressjoni li titpoġġa l darbohra fuq l-istabilità tal-prezzijiet jew inkella oppressjoni tal-istabilità tal prezzijiet li ma nistawx nindirizzaw permezz tal-politika monetarja, il-suċċess jista' jintlaħaq biss permezz tal-politika strutturali u mhux permezz tal-politika monetarja, għalhekk jiena kont qed ninsisti ħafna fuq il-fatt li sabiex il-politika monetarja tkun tista' twassal għal kupru sħiħ din il-politika monetarja għandha tkun akkumpanjata permezz ta' azzjoni u miżuri riforma strutturali Eh, b'saħħitha ħafna. Ejja ma ninsewx li jekk inħarsu li r-rati tal-qatt għandna bħalissa iktar minn 11% bħala rata medja fiż-żona euro u dan jaħbi id-differenzi illi hemm bejn ir-rati tal-qatt fuq il-livell nazzjonali qegħdin ngħidu li r-rata medja hija ftit iktar minn 11% iżda jekk immorru lura għas-snin ta' qabel kriżi ekonomika s-sena 2007 intom taħsbu illi kena rata ħafna iktar baxx taxxa? Le, Ir-rata kienet ta' madwar 9% u kienet rata ta' 9% għal periodu twil ta' żmien u din turina biċċar illi ara mela kena perċentwal ta' 9% meta kien hemm il-politika ċiklika li kienet idda tinbidel. Jekk aħna pereżempju naħsbu fuq il-perjodu ta' 10 snin ta' qabel kriżi ekonomika finanzjara din naraw li l-ispejjeż tal-gvern kienu qegħdin jiżdiedu b'mod sinifikanti li dan kien tkun finanzjat biżida fit-taxxa u tnaqqis fl-investiment pubbliku illi fil-fatt bħalissa lum il-ġurnata huwa fuq livell baxx ħafna mqabel ma' dak illi kien hemm fis-snin design. Iżda xorta waħda ħna din naraw illi jekk inħarsu li l-infiq tal-gvern fis settur pubbliku aħna marajna libda fet allura kbir fil-bidla fil-rata tal-qat. Jena naħseb li l-istess ħaġa allura tista' għal suq tal-prodott dinija situazzjoni illi permezz tal-politika monetarja ma tantx nistgħu insolvu wis affarijiet il huma hija l-politika strutturali, ir-riforma strutturali li tista' twassal l-ewwel ta' żida tal-kompetizzjoni fis-suq tal-prodotti u tas-servizzi li aħna nafu li din tista' żid is-seta tax-xiri u il-valur li kollom il-pagi tal-ħaddima u jekk aħna jirnexxinna nindirizzaw ukoll kwistjoni tal-iżbilaġġ fis-suq tax-xogħol. Thank you. Now Mr. Jonas Fernandez Alvarez. Grazie, issa l'onorevole Jonas Fernandez Alvarez. Grazie, Presidente. Grazzi, Sir President. L-ewwel qed nixtieq ningrazzja ħafna lis-Sur Draghi ta' tweġiba bil-miktub illi batli għal mistoqsija li kont saqsejtu l-aħħar darba li tqajna hekk u jiena llum nixtieq ngħid illi skont informazzjoni illi ħarġet minn ħadd il-Parlament Ewropew minn ħadd il-Kummissjoni Ewropea ħamsa mill-istati membri illi għadhom mhumiex membri tal-Unjoni Monetarja issa kważi jinsabu sabiex jissodisfaw il-kriterji kriterji ta' dħul fiż-żona euro ġifiri l-mekkanizmu tal-istadju 2 u naturalment mbagħad jaslu għall approvazzjoni tal-kondizzjonijiet legali dawn il-ħames pajjiżi li inkludu l-Bulgarija, l-Polonja, Repubblika Ċeka u l-Iżvezja diġà qegħdin situazzjoni sabiex jitolbu sabiex jitlu fid-żona euro jekk ikun hemm rida politika. Jiena mhux rida politika, aħjar ngħid qed nirreferi għall-artiklu 19-140 ta' Trattat tal-Funzjonament tal-Europa illi jgħidu l-gvernijiet għandhom jgħamlu minn kollox sabiex jissatisfaw il-kriterji ta' konverġenza sabiex jidħlu fiż-żona euro. F'dawn l-ħar ftit xhur aħna rajna li diskutejna ħafna fuq il mota kif nistgħu ntejbu tmexxija taż-żona euro, inti stess semmejt ir-rapport tal-erba' presidenti li għadin nistennew bil-ħerqa. Inti semmejt ukoll il-fatt li ż-żona euro isa tirrepreżenta quantum leap f'dan it-tfassil tal-politika monetarja. Iżda jiena nixtieq ngħid ukoll li hemm bżonn illi dawn il-pajjiżi li għandhom l-obbligu legali apparti Danimarka u Renju Unit, dawn il-pajjiżi illi jissodisfaw issa kriterji ta' konverġenza għandhom ikomplu il-proċess ta' konverġenza u subija tagħhom fiż-żona euro ħalli bekk ikollna din l-istabilità li tant għandna bżonn ħalli bekk ukoll timxi tajjeb u b'mod demokratiku din l-istituzzjoni li fil-fatt suppost tiġbor l-istituzzjoni demokratiċi kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni europea. Grazie. Thank you. Uh... Grazie. Jekk immorru lura tliet snin jew erba' snin naraw eh, pajjiżi li qegħdin jissieħmu mal eh, fl-Ewro u pajjiżi oħrajn illi bl-istess determinazzjoni qalu li qatmu ma sar jissieħbu mal-euro. Minkejja l-fatt li dawn il-pajjiżi jilħu l-kriterji ekonomiċi għal konverġenza biex jissieħbu, il-rida politika tagħhom mhix qiegħda hemm jew għadha ma waslitx f'dak l-istadju fejn ikunu rridu japplikaw biex jissieħbu. Jien naħseb li sempliċement għandna nirrispettaw l-għażla tagħhom. Fil-bidu aħna konna naħasbu illi l-Unjoni Monetarja se tkun l-għan prinċipali tagħna għada l-għan tagħna iżda llum jekk ser nażlu bejn nużaw l-enerġija tagħna biex inkabru l-Unjoni jew inkella se nużaw l-enerġija tagħna biex insaħħu l-Unjoni bil-mod li bih aħna iġifiri li kunem aktar integrazzjoni fil-qasam ekonomiku u fiskali, jiena zgur li nażel it-tieni waħda. Grazzi. Grazzi, issa l-onorevoli Pablo Salba. Grazzi tassew, Sur President. Fuq il-Greċja mela. Ir-ristrutturar ta' dejn u dak li tisħaq fuħu il-Ministru Grek. Inti taħseb li din hija priorità meta nżommu f'moħħna l-fatt illi ir-rata ta' punti ta' interess fil- meta ma' prodott gross domestiku hija ħafna aktar baxxa meta mqabla ma' pajjiżi oħra. Jew inkla taħseb li għandna u aktar fuq tkabbir. Nafu kol li tkabbir għandu jkun il-priorità flimkien ma' riforma, ma' riformi u dan jista' jħalli riżultati fuq terminu ta' żmien qasir. Taħsibx li għandhom jippruvaw isibu soluzzjoni għall-impatt negattiv tar-riformi li taħalli fuq terminu ta' żmien qasir biex jerġgħu jaslu għal tkabbir it tieni inti għat l-Sinjura Ferrera illi Jekk hemm xi ħaġa li wieħed diffiċli jbassel mela wieħed irid jagħmel pass l qudiem flama imma eh, biex niksbu din l-Unjoni Ekonomika Monetarja din mhix xi ħaġa li tista' tagħmel inti u mill ta' membri jridu jaħdu dan il-pass. Imma kif semmejt inti stess, anke fis-sarf tal-2012, hemm bżonn ta' aktar żmien biex l-istat membri jagħmlu dak li huwa meħtieġ. jekk fuq livell politiku issir xi ħaġa mhux mistennija x'jista' jagħmel aktar il-Bank Ċentrali Ewropew biex jagħtina aktar jagħt aktar żmien lill istati membri biex tassew jieħdu dan il-pass ta' ġgad il qoddim Thank you. Um, let me say, I don't want to... Uh... Mela, Jena, marriċ niħu pozizjoni dwar jekk mx bżon tal-istruttural ta' d-dejn jew le, għalix dan mhuwiex miqax taħt il-kompetenza tal-Bank Ċentrali Ewropew dawn huma il-flus tal-kontribwenti tal-ċittadini. Nista' nkompli fuq dak li jgħat tintabel. Fuq razza ta' interess impliċiti tal-self tal-IFSF li huwa 0.5 fil-mija il-maturità medja hija ta' 30 sena. Jiġifieri l-ispejjeż ta' dejn għal Greċja fl-erba' snin li ġejjin ser jammonta għal nofs ta' dawk ta' stati membri oħra illi mhux eh, dawk li qegħdin f'pożizzjoni medja. Iġifiri jekk din għandix tkun ħagġa li foka fuq jew li nħallija fidejkom biex t-deċidu. it kabir huwa għavju li huwa meħtieġ u jiena semmejt kemm il-darba illi għandu jkun hemm u jista' jkun hemm ftehim ftehim f'saħħtu fejn it kabir jimxi jitfit mal ġustizja soċjali flimkien ma' sostenibilta fiskali u anke flimkien ma' stabilita finanzjarja u anke rendirtaw problemi tal-banek grigi. l istabilita fiskali importanti ħafna li xekja wieħed jippreżenta leġislazzjoni li permetti li twiet anzi liċ ċittadini illi u ħana prova najt affarijiet ġenerali l-leġizazzjoni li twiet li ċittadini li kollom ċertu tħul għal mitzana li ġejjin per eżempju, ta' jista' ikollu impatt pożittiv immedjat fuq id-domanda tal-lum il-ġurnata jekk iċ-ċittadini jifmu li din hija xi ħaġa sostenibbli fiskalment, imma jekk iċ-ċittadini ma jagħmlux li din hija sostenibbli mela, l-effett fuq id-domanda se jkun aktar baxx. Din hija l-esperjenza ta' ħafna li kellhom ħafna stati membri madwar iż-żona euro illi ħarġu Bil-leġislazzjoni ta' infiq li ma kienieċ sostenibli jew inkella li bidlu femtom kemm il-darba dwar xtib ta' leġislazzjoni u xtib ta' liġijiet iridu jipproponu. Jiġifieri waslu għal inċertezza, inċertezza fuq it-ħul u dan kellu effett negattiv fuq id-domanda tal-lum. Naħseb illi l-punti għaj għamiltu ċar u ġenerali biex ma biex fil-Greċja ma jidux li għandix pozizjoni jew oħra, imma naħseb li fl-istess ħin kon ċar li għandu jkollok tkabbir u ġustizzja soċjali fl-imkien ma stabilta fiskali u u stabilta finanzjarja. It-trim mistoqsija tiegħek kienet dwar li nallokaw aktar żmien biex jkun se jittieħed dan il-pass importanti l qoddim Għatu aktar ċans għal program ta' reforma strutturali u tibdilit fil-żona euro. Dan jagħmel parti mill ta' politika monetari, jagħmel parta, jagħmel parti għal mill-irkupru dan jgħin biex wieħed jgħaddi minn ċertu kundizzjonijiet diffiċli, imma ma jistax iwassal għal livell ola ta' ta' potential output. Issa, l-onorevoli Alfred Sant. Grazzi, Sur President. Il-tnaqqis kwantitattiv qed ikompli issaħħaħ it-kabbir ekonomiku fiż-żona euro. Iżda xorta waħda niġu mussija li dan it-kabbir se jkun dajjef u mhux saħtu kemm nixtiequh u mhux ser noħloq xogħlijiet daqskam il-koll irridu. U l-reazzjoni ta' bank Ċentrali Ewrew kienet li ż-żona euro euro għandha tagħmel aktar riformi strutturali u dan huwa dak li qed iseħħ dawn l-aħħar snin. Iżda b'din l-istrateġija t-titjib produttività waslu għal qatra fil-qasam tax-xogħol. Dan għalhekk poġġa pressjoni fuq id-domanda u l-ħolqien tax-xogħol kienu problematiku għalhekk. Jista' jkun illi minħabba l-ekonomija li għandna qed nistaġnaw ruħna iva, sitwazzjoni stabbli imma mhux l-aħjar waħda. Dan għalhekk mhux iwassal għal aktar differenzi ekonomiċi bejn ir-reġjuni differenti fiż-żona euro ma taqbilx illi għalhekk l-ewwel priorità għandha l-ewwel priorità qabel ma dawn il-passi kbar qudiem, għandna niżguraw illi nieħdu passi biex Inneħħu dawn id-diskrepanzi nazjonali miflok ma nippermettu li jżidu, anke jekk anke jekk nkunu qegħdin impoġġu riskju fuq l-istabilità biex nilħu dan l-an. Jiena naqbel miegħek perfettament. Il-politika monetarja tista tejn eh, rkupru se tejn biex tiżdid il-produttività le. Dan irid jiġi ġenerat minn fatturi oħrajn l-edukazzjoni, ħiliet, kompetizzjoni fil-settur privat, l-istess ta' fatturi illi jibdlu minn pajjiż għal ieħor mhumiex l-istess. Imma din għalhekk hija raġuni valida biex nibdlu il-politika tagħna? Le. Le, għaliex din hija triq li aħna nħossu li se twassal għal stabilità fil-prezzijiet kif jien spiegajta aktar kmini, ġifiri, miex raġuni tajba biex niblu politika monetarja, aħna ċerti illi il-politika monetarja ser jatuna rizultati kif li rridu fil-prezz ta' prezzijiet u anke biex ikonna rata aktar baxa ta' le, le, hemm bżonn ta' ħafna aktar affarijiet u mhux biss il-politika. Għandna nistennew biex eh, noqdu nistennew qabel ma nieħdu din il-pass importanti l-qoddim għax għat ma ksibni xtitjib fil-produttività u fi strutturi ekonomiċi. Jiena l-opinjoni tiegħi nħoss li dawn l-affarijiet ma jiskludux il xulxin għandna nimxu lejn aktar konverġenta u fl-istess ħin insaqsu lil nfusna jekk it-fassil ta' din l-Unjoni Monetarja ix saħħita biżejjed jew nkella kif semmejt aktar kmini jekk għadix dajfa. U għandna nindirizzaw dawn id-djufijiet u ċar illi dawn iż-żewġ affarijiet irridu jimxu flimkien. Ma nistawx intejbu il-governanza u imbat infaslu l-Unjoni Monetarja differenti ma' pajjiżi li huma differenti li hemm ħafna differenzi bejnietom. Fl-istess ħin il-pajjiżi li jkunu aktar simili jkunu jistgħu indirizzaw id-djufijiet tal-Unjoni tagħna b'mod aktar faċli. Grazzi l-aħħar kellim il-korrelatur tagħna tal-FC l-Onorevole Hernandez. Għala prezenza do Presidente Mario Grazzi tassew jina xtaqt nilqa li l-Onorevoli Draghi u nxtaqt nirringrazzjah ukoll tax-xogħol li ju għamel. U tal-ħila li huwa għandu u l-kredibilità li ta' l-Bank Ċentrali Ewropew. Nixtieq għal darbohra nirringrazzjak ka' xogħol li qed isir. Għandi dawx mistoqsijiet xi intlaħqu ċertu rati ta' interess storiċi fid-dejn pubbliku per eżempju, f'pajjiżi dħalna frati ta' interess negattivi ġifieri minn taħt din xi ħaġa qatt ma saħet qabel. X'inhu l-irwol tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dan ir-rigward u x'inhu l-irwol? Għalxina nemmen ukoll li dan jorbot mar-riformi li ġew implementati mill-Istati Membri biex xnu għal l trisat membri biex dan biex dan seħ ma semmix bizzejiet eh, ma semmux bizzejiet ir-riformi tal tal-EMU. tal emu imma xaqt nsaqsi ċertu mistoqsijiet jekk inti tħossx illi huwa pożittiv illi l-IMF għandu jwaqqaf IMF e u jekk tħossux li għandu jkun hemm budget Ewropew fuq pjan ta' żmien qassir forsi ma jkunx possibbli fuq anzi pjan ta' żmien medju forsi aħjar fuq pjan ta' żmien twil. X'taħseb dwar dan? Grazzi. Mela, il-livell attwali ta' rati ta' interess fil-maġġoranza tal-pajjiżi anke f'dawk l kim seħa stress countries f'pajjiżi fejn kien hemm ċertu problemi huwa ir-riżultat tar-riformi li huma implementaw. U anke il-programmi governattivi ta' suċċess li ġew implementati u minħabba l-kondizjoni ta' soq palissa u anke minħabba it-tnaqqis kwantitattiv u anke il-politika monetarja komuni. Ovvjament, it-tieni u t-tielet huma marbutin ma' xulxin. Il-livelli li aħna rajna dan l-aħħar fi frar u marzu imbidlu Kif tistaw taraw, kienem prezza għal mill-ġdid, imma l-ispiegazzjoni diġa tajta, għumma daw kitlet raġunijiet, imma jek nsaqsu li l-nafusna. X'sejr wassal għal inqas dejn b'mod permanenti. Tweġiba hija li din tuġiba hija fil-politika monetarja u fit tnaqqis kwantitattiv. Għalek imbagħad wara li dan jintem jkun jiddependi mill-istati membri u dak li jkunu implementaw huma biex iwaslu għal tkabbir u biex iżidu l-produttività u fejn dan huwa possibbli dan jinkiseb permezz ta' riformi adattati adegwati. U ma nistax ninsa ħaġa oħra il-tisħiħ fiskali. Waħda mir raġunijiet għall-irkupru li għanna bħalissa huwa minħabba il-sfidi li kellna fiskali fl-ekonomija tagħna is-sena l-oħra u dawn m'għadhom xawn dan minħabba li kienem progress fuq it-tisħiħ fiskali, konsolidazzjoni fiskali għalhekk huwa importanti illi fuq pjanta din medju nerġaw indaħlu din l-istabilta fiskali b'tali mod li ma jkunx hemm żieda ma jkunx hemm anzi pressjoni fuq rati ta' interess minħabba nuqqas ta' sostenibilità ejja ma ninsewx illi fil-biddu tal-kriżi din kienet waħda mill-ikbar problemi illi il-pożizzjoni fiskali ta' numru ta' stati membri is-swieq ħassew li ma kinux sostenibbli ma kinitx il-problema kollha, ma kienet parti mill problema Għalhekk għandna naraw illi fuq pjan ta' żmien medju din il-problema tiġi indirizzata sabiex sa meta il-politika monetarja tkun affettwat il-kondizjonijiet li jaffetħaw il-xulxin, imbat minnaħa fiskali u fl-interna nkunu f'saħħitna biex niġġeneraw tkabbir produttività u rati ta' interess baxxi. Grazzi. Fadilna ċans biss għal persuna waħda fil-proċedura catch the eye. Imma il-sur Draghi għandu la oħra importanti u għalek nadder mikrofonu mikrofonu l-Onorevoli Oli Ludvitsen. Tack så mycket. Eh, du talar ofta om eh, strukturreformer som ett nödvändigt komplement. Grazie, Tasso. Inti qed tkellem ħafna dwar il-fondi strutturali dawn u meħsieġa fil-politika monetarja. Forsi jiena tlif xi ħaġa, imma inti qed titkellem. Inti ma tkellemx, ma tkellimx fuq il-kwalità, anzi li fuq l-ugwaljanza, L-aħħar studji jurew illi l-ugwaljanza hija importanti għad tkabbir anke prodott gross domestiku dan jista' jiżdied b'ċertu kriterji oħrajn ukoll. U anke figuri li juru x'inhi s-sitwazzjoni jidher li għandna problema teknika. Aha, is no translation at all.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 fuq il-fondi strutturali inti semmejt illi dan huwa importanti fil-politika monetarja imma forsi jiena tlif xi ħaġa minn dak li qed inti imma tajjeb li nitkellmu fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi dan huwa importanti ħafna f'dan il-kuntest. Jiena sorpriż li ma tantx tkellimna dwar dan tajjeb li jkollna r-riformi meħtieġa għall-ugwaljanza bejn is-sessi dan jista' jtejjeb l-ekonomija Ewropea studju importanti wera illi dan jista' jwasal għal tkabbir il-prodott domestiku jikber u naraw ukoll tkabbir tanka sa 10% skont ċertu kalkoli ikun hemm ukoll konsekwenzi pożittivi fuq is-suq tax-xogħol. Dan iwassal anke aktar produttività, aktar domanda. Aħna ħarisna lejn varjetà ta' possibilitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-ugwaljanza bejn is-sessi naf forsi xinu ma ċertu għadda li nistaw implementaw għalek il-mistoqsija tija hija għalfejn ma nħiċa titkellmu iktar dwar l-ugwaljanzi bejn is-sessi b'mod partikolari brabta ma potenzjal ta' għalt kabbir. Naħseb li dan huwa importanti ħafna. Is-Sur Kristos eh, forsi tista' titkellem f'minuta biss jekk jista' jkun. Ħalli nwiġbu f'daqqa. Grazzi tassew Inti ovvjament tista' taħseb li ħansaqsi xi ħaġa fuq il-Greċja. Sur Draghi inti kellek rwol pożittiv fl-Unjoni Ewropea u anke fil-pajjiżi tan-nofsinhar u fil-Greċja. Iżda n-negozjati bejn il-Gvern Grek u l-istituzzjonijiet Ewropej mhumiex għaddejjin tajjeb. Inti bħala xi ħadd li għandek awtorità X'taħseb li għandu jissir f'dan l-aħħar stadju kruċjali ta' dawn il-negozjati? Hemm xi żewġ jew affarijiet li jistgħu jaffettwaw eh, l-affarijiet u biex nevitaw li jkollna sitwazzjoni negattiva. Huwa possibbli forsi tissuġġerixxi l Greċja li jenfasizzaw fuq tnejn jew tlet affarijiet partikolari? forsi mhux inti stess imma permezz tal-Bank Ċentrali Ewropew, Bank Ċentrali Ewropew ċertu rappreżentanti jikkontattjahom biex juru aktar flessibilta. Ikun hemm aktar flessibilità f'dawn l-aħħar fazijiet ta' negozjati. Imbagħad nkunu nistgħu nevitaw li konna problema għal kulħadd aħna żgur mhux forsi irridu Anzi, aħna ma rridux li nsolvu l-problema tal-Greċja imma mbagħad inwastu għal problemi b'nadi oħra fl-Ewropa. X'inhu malek is-suġġerimenti tiegħek f'dawn l-aħħar stadji tan-negozjati? Grazzi. Grazzi, mela ħanwiġeb l-ewwel mistoqsija tiegħek naqbel miegħek fil-mija, l-evidenza kollha turi illi fejn għandna għanijiet ta' ugwanza bejn sessi hemm aktar produttività, għam aktar partecipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Jiġifieri iva għandek raġun, iżda xorta waħda u l-irwol tal-Bank Ċentrali illi dan jiddiskutih f'dak l-għandu xaqsma politika ekonomika Jiena diġa għalu li biex nuqqax nitkellem fuq ministru strutturali li il-Bank ċentrali li qed immur lawn lemmu qed jindaħal. Aħna nħossru dan għandna nagħmluh għalix meta ikun hemm sitwazzjoni li tkun qed ixxekkel il fat li aħna nalħu lantana li jkun hemm fil-prezzijiet, mela kumma tiġu dawn l-affarijiet il-Bank ċentrali jrid jitkellem. Nista' nagħtik numru ta' eżempji meta fis-sebgħinijiet, fit-tmajnijiet u fid-disajnijiet il-Bank Ċentrali tkellem fuq affarijiet li mhux neċessarjament għandhom x'jaqsmu mal-politika monetarja, ma anzi ħantik eżempju bil-kontra. Fil-sena 2000 bejn il-2000 u l-2005 il-regolament dwar il-stabilità finanzjarja f'ċertu ġurisdizzjonijiet importanti din l-ispirta kienet qed tinqeret. Dakinhar ma konux qed nassumu li stabilità finanzjarja ser dbati Anzi li ser taqa, ma kienux qed li stabilita istabilità finanzjarja ser taqa taħt kompetenza tal-Bank Ċentrali Ewropew, imma ma kienx ikun aħjar li l-Bank Ċentrali ta' dawn il-ġurisdizzjonijiet li ma kienx ikun aħjar li kieku tkellmu dwar ir-regolamentazzjoni finanzjarja dwar kif din kienet tiġi affettwata. Din hija raġuni għalfejn jiena qed ngħid dan. Iżda ma nistax inżid iktar malijiet ħlief li ngħidlek li jien naqbel miegħek u dan għandna nżommuh f'moħħna meta nelenkawx il-riformi strutturali meħtieġa biex inżidu il-produttività. U fuq il-mistoqsija l-oħra. Jien ma rridx noqgħod nidħol f'dettall fid-dettall tan negozjati mal-Greċja, jiena naħseb illi iż-żewġ partijiet issa hemm bżonn illi jisibu soluzzjoni li hemm li waslu għal ftejn f'saħħtu, ħarret ħaret nirrepeteruħi li jkun hemm ġustizzja soċjali, stabilità fiskali u anke indirizzaw ċertu stabilità finanzjarja wkoll. Ejja lek ma ninsewx it-tweġiba li jiena tajt lil kollega tiegħek aktar kmini. Hemm bżonn ta' L-ewwel bżonn ta' il-ftehim, ġifieri l-kontenut tal-ftehim u naħa l-oħra l-affarijiet li indirizzaw kwistjonijiet finanzjarji. Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazzi. Sur Draghi. Kellna skambju interessanti u importanti ħafna. Nirringrazzjak tal-kontribuzzjoni tiegħek, tal-disponibilità, eh, biex tiddiskuti dawn kwistjonijiet u jina nappoġġa l-affarijiet li għattu nittama li kulħadd eh, semak eh, il klims biħ li għattinna. Yeah, colleagues, let's continue our meeting. I have some chair announcement. Mela nkomplu bil-laqa tagħna issa għandi xi aħbarijiet minnaħa tal-President sambat ngħaddi għall ewwel Viċi President. fil-laqa tal-koordinaturi tal-11 ta' ġunju Il-President Juncker u Komissarju Moskovici se jiprezentaw il-pakket tal-Komissjoni fuq it-trasparenza fiskali. Se jkunem laqa fit-2 ta' Lulju kon, laqa konġunta unħarsu qoddim lejn din il-laqa interessanti ħafna. Se jkun eh, anki prezenti il-Viċi President Dombrovskis flimkien ma' Moskoviċi f'Novembru. U il-koordinaturi deċidew ukoll jistidnu il-rapporter attuali u shadows fuq riforma strutturali tal-banek biex jagħmlu laqa ħalli provaw jisibu ftejm fuq test illi jilħaq maġġoranza aħjar tal-komitat. bat wara għallin il-koordinaturi. Illa għata rapporteru Shadows u anki il-koordinaturi se jkunu mistednin. Lekon ħati prepara opinjoni fu eh, il-liġi tal-so interna Umbat se jkun hemm il-konferenza ta' Riga fuq l-IIS fil-25 ta' Ġunju, IFRS 9, kien hemm studju kol koordinaturi qablu U hemm lista ta' mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni li ssibhom fil-minuti u fl-aħħar aġġornament fuq it-trialogi. Għanna ħbar tajba l net aħna ilħaqna riżultat fit trialogu fl-imkien mal-Komitat tal baġit fuq regolament FC. U naħseb illi dan il-riżultat huwa eċellenti rispettajna skadenza diffiċli u nintemaw nisen nkunu nistaw ntejbu l-proposta l-Kommissjoni. Bidin ħiddu nota tal-mandat tal-vot fi żewġ komitati. U matem trialogu ieħor ħames trialogu. Ħadni dan nhar it-tnej fit-8 ta' Ġunju. Ftehimna fuq l-ambitu fuq 600 prorata jew 200 flat. Għadna għadna diskutu fuq kustjoniet oħrajn, il-taħriġ professjonali, dokumenta informazzjoni u tre argoli mis issa se jkun fit-23 ta' ġunju. U mbagħad fuq il-transazzjoni ta' sikurezza finanzjarja. Kien hemm trialogu fit-3 ta' ġunju u kien hemm progress tajjeb fuq ħafna kwestjonijiet pro politiċi. Il-trialogu li jmiss eh, fi 17, un bat fl-ħar hemm trialogu jħor fit-tini eh, ta' ġunju, t ta' ġunju fuq regolamenti ta' benchmark hemm diskussjoni interessanti. U l-presidenza ħati prova tamel kompromess fuq ħafna punti u il-trialogu li jmiss se jkun fil-15 ta' Lulju. Grazzi. Ah. U se naddu l-mikrofonu l-Markus Feber. Tagesordnungspunkt. Grazzi ħafna se naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda numru 4 ġifiri statistika fuq is-servizzi eh, internazzjonali ta' kummerċ fis servizzi bilanċ taħlas u CDIS. Isven Giegold, grazzi ħafna, Sir President, ħan tkellem bl-Ingliż. L-għonet nishtiq najt li jena dizappuntat li l-medja telqet eh, għal dan il-rapport importanti fuq l-istatistika. Eh, eh, <laughs> Ija ħasra u ma jafux ma jafux li muma l-affarijiet importanti li jisiru fil-komitat tagħna. L-għonet nirringrazzja li xħadu skolla. Nirringrazzja l-dakolla li ħadu Sem, Kovac, Kampez, anke signora Moskow tal-grupp SND u naħseb illi u għaktar effettiv illi flok ma nitkelmu fuq elementi individuali illi namlu rapport u najdu fiex wasanna. Akenna la għamma Shadows il-ġemma li għaddit fi Strasburgu u bilna bejn shadows prezenti fuq test konsolidat. Bilna anki għalix u jew kol ħaġa ħjar li niposponu l-vot għal ġimma u mux nivutaw għada biex bekk il-gruppi politiċi kollom iktar żmien jistudjaw ir-riżultati tal-ħidma tagħna. Dana Maħloqx burokrazija fl-ebda kas għaliex mill-presidenza tal latvija smajna illi dan il fajn mux se jintem f'din il-presidenza ma fil-presidenza li jmiss. U daqslant ma tlifniex żmien u għal daqslant nistaw noqogħdu ġim oħra fuq il-rapport fuq is-sustanza nixtieq nirringrazzja wkoll il-Bank Centrali Ewropew, anki il-Kummissjoni Ewropea għal input tagħhom u għall approach ġenerali fuq il fuq il-sustanza kollha, speċjalment fuq it titib tal-istatistika waqt li nafu eh, li hemm differenzi bejn istituzzjonijiet fuq ċerti kwistjonijiet tal-governance. Il-dibattitu prinċipali fost il-shadows li jirrifletti, huwa riflessu kof l emendi kien effokat fuq il-fattibilità ta' xeħut minn dawn it-titjib fl-artikolu 5. U anki għabbażi ta' ċerti emendi min-naħa tal-IPP u tal-ICR, issa għedin ners u lejn kompromess illi pratikament għettajt illi it-titjib statistiku li fisser illi ikonna iktar gradualità o anche il-benefiċċji tal-FTIs u dana se jiġi introdott fi studju pilota u wara umbat se jisser ikun il-konsegwenzi legislativi u anki li nintroduċu il-possibilità li l-Kommissjoni tagħmel opt-out jekk ma jkun xem soluzzjoni biex dan isir mod effettiv. U anki fil studio pilota mux nikonsideraw biss il-metodologija ma nizguraw il-paragonabilità u l-ispejjes tal-fattibilità ta' dan il-bidliet. Inkludejna u koll emenda tal-ECR illi nizguraw il-riservatezza u fil-kompromessi u kol kellna xi emendi l-emendi kienu għed mill-għalde illi mandux ikunem pis zejiet. U il-pis ulterjuri statistiku għandu jkun bis fuq l-affarijiet li huma verament neċessari. Umbat inkludajna anki mm, bidliet mill-alde u minn gruppi oħrajn li għandu jkun hemm tliet xhur għal biex jiġi studjati l-atti delegati u hemm bżonn nevitaw illi l-atti delegati jiġu <laughs> prezentati qabel il-vakanzi għax bekk kumbat eh, ma jkunniex bizzejiet ħin biex nistudjawhom. U fil- abbosta kompromess bej li sijaru l-ħodor eh, eh, deċdejna li nużaw l-innovazzjoni reċenti fil-statistika fil tal-kooperazzjoni internazjonali. Mbagħad kien hemm l-aħħar kwistjoni li mar nix nirsolvu bisih. ċa emenda tal-SND illi kienet qed titlob illi illi għandu jkun hemm diżinċentivi biex l-istati membri jekk ma jiproduċux statistika uh, xira, tajba, jina naqbel, pero naħseb li l-istati membri għatmu ma se jaqblu fuq punt bħal da meta niġu għal kodeċizjoni. Għal stant mux neċessarju li dana nikdbuħ fil-rapport għax iwassal għal deliberazzjonijiet eh, dewima ma l-Istati membri. Pero eh, l-SND ridu jżommu eh, din l-emenda. Jina mandirebda problema napoġġa, però il-problemi nafuhom anki fid-diskussjonijiet mal-Eurostat illi il-kwalità mhix dejjem tajba ħafna mill-istati membri għal daqstant illi nitkellmu fuq dizinċentivi f'dan il-każ tista' tkun eh, li namlu sballek ninkludu din l-idea. Nirringrazzja l kulħadd għal kooperazzjoni f'dan ir-rapport u issa nħares l biex ikolna diskussjoni magħkom. Grazzi ħafna l-kollega sa nistieden li Shadow Reporter sabiex jitkellem l-ewwel għanna is-sinjura. is-Sinjura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 Unapprovaw, napprovawhom. Issa dwar l-istatistika, jiena naħseb li importanti ħafna li f'dak għandu x'jaqsam l-istatistika aħna nkunu nistgħu insegu l-bidliet li qegħdin jiġru bħalissa u jiena naħseb li tasimawni tajjeb servizz ta' interpretazzjoni sewa wis. Mela jiena naħseb li importanti ħafna wkoll li jekk ikun hemm ċertu bidliet dawn ikunu bidliet li waslux, ma waslux għal bidliet strutturali kbar u allura aħna lek ressaqna ċertu emendi u nirringrazzja ħafna rapporter tal-eċċett tal-emendi tiegħi u apparti minn hekk u għek jgħat eh, nitkellem fuq il-ġbir tal-informazzjoni fuq data collection u fuq id-drittijiet ukoll tal-proprjetarji l-IPs l-IPR, skużawni. U għet niskamlu kol fuq ċertu proġetti pilota u dawn il-proġetti pilota jekk jaħdmu tajjeb, naturalment naraw li dawn jistgħu jkunu eh, ta' benefiċċju aħna nistgħu nibdew naħdmu bihom bissi. Issa il-flussi tal-kapital qed isiru ħafna iktar komplikati u diffiċli ħafna li kulħadd ikun li tissegwi eżattament xi qed jiġri u hija l-istatistika biss li tista' tgħinna. Jekk din l-informazzjoni naturalment tkun tajba li wieħed jista' jsarra fuqha, ġifieri għandna bżonn nifukaw fuq il-fatt li tkun statistika ta' kwalità tajba. Il-elementi ta' kompromess naħseb li kienu tajbin ħafna, ċertu elementi ta' kompromess li kolli ngħid li għad għandi dubju fuqhom. Mod speċjali l-emenda fuq l-artiklu 20, kwistjoni tal-confidentiality, dwar din l-emenda li sija res u emenda naħseb il-dinja waħda tajba. U xinejdu fuq il-pieni dan in-nuqqas ta' inċentiv li semma rapporter jinaħseb li xi ħaġa pożittiva, però naqbel ukoll mar-rapporter ma naħsibx li stati membri ħajaċċettaw dawn nuqqas ta' inċentivi, naqbel perfettament ma' elementi ta' kompromessa nista' nappoġġhom, grazzi. Grazzi ħafna s-Soċessi Demokratiċi għanna l-Alessia Mosca li għanna Sir Fernandez l-ewel li xtaqt kellem. Grazzi ħafna Sir President Alessia Mosca ma setax tkun għawek fil-Kumitat u talbitni sabiex nejt fissim maċin xinu l evalwazzjonijiet tal-Grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi fuq il-rapport ta' dan il-regolament. Mela l-ewwel net jiena nixtieq ngħid grazzi ħafna lill rapporters u Gigol tul il bqija ta' xogħol rapporters matul dan proċedura. Matul din proċedura ta' negozjati u aħna naħsbu li wasalna għal dokument ta' kompromess illi fil-fatt qed juri li dan huwa regolament li jista' jippermetti li aħna nfasslu leġislattiva, leġislazzjoni skużawni Ewropea li tista' twassal għal statistika iktar soda, iktar tajba li tista' żid tmexxija ekonomika tal-Unjoni Ewropea u tejjiba Aħna naqblu perfettament mal-fatt illi għanna l-ħtieġa illi din l-statistika speċjalment fuq il-flussi tal-kapital għandha tkopri l-flussi grossi u koll mhux il-valuri net biss Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nkontrollaw aħjar flussi tal-kapital u niġġieldu aħjar kontru l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus. Naturalment għal grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi aħna naħsbu li jkun tajjeb illi aħna insitu l-kwalità ta' dawn e, ta' din l-informazzjoni ta' din l-istatistika u anka illi aħna għandna nużaw l-iktar metodi innovattivi għal ġbir ta' informazzjoni illi nirriflettu x-xogħol tal-IMF, tal-OECD u tal-istituzzjonijiet Kolla li qegħdin jidġildu għal bilanċ f'dak li għandu xieqsam il-bilanċ tal-ħlas. Aħna naqblu wkoll dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-Eurostat kif ukoll il-Uffiċċju tal-Istatistika Nazzjonali u aħna naħsbu illi il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Bank Nazzjonali Ċentrali għandhom jaħdmu jkunu iktar involuti fuq l-evalwazzjoni u l-ġbir ta' din l-istatistika parti hekk minna ħadd soċjesti demokratiċi aħna lesti illi naħdmu fuq eh, għatti delegati minnħat l kummissjoni ħalli naħdmu fuq iktar il-kwalità tal-istatistika u Alessia Mosca flimkien mal pija tal-Grupp Soċjalisti Demokratiċi kontenti bin-negozjati aħna eh, nistaw fil-fatt ngħidu dan bħala konklużjoni iżda minnaħa tiegħi nista' ngħid l-emenda fuq il-possibilità li nimponu ċertu sanzjonijiet fuq l-istati membri jekk huma ma jikkoperawx u ma jżommux ma eh, regoli ta' dan ir-regolament ma' dispozizjoni ta' dan ir-regolament naħseb li forsi Dilemma dan nistgħu diskutu għal-ġimgħa d-dieħla u matul il-ġimgħat li ġejjin ħalli nitkellmu fuq eh, eh, din il-konklużjoni. Issa hekk kif qal Sur Gold fl-intervent tiegħu ta' introduzzjoni il-Kunsill jista' joqgħod lura milli jaċċetta din il-ħaġa. Iżda forsi xi ħaġa tista' temna matul in-negozjati hija illi aħna naraw li forsi ċertu affarijiet li aħna nixtiew minħat tal-Parlament Ewropew jistgħu jċedu fuq għall-Kunsill. Importanti li aħna jkollna fl-aħħar mill-aħħar strument li jista' jippermetti li l-istati membri jżommu kif suppost mar-rekwiżiti ta' dan ir-regolament li għandhom lan l-intejbu trasparenza fil-ġbir ta' l-istatistika, grazzi. Fil Dank äh, fri. Grazzi ħafna sal-partita li sijar, għanna l-xat, manna l-ħat, kamal mux jatawwek għal-partita liberali għanna s-sur Torvalds, kieġba. Grazzi ħafna, sur President. Mela ħan netkellem bħal rapporter, u se netkellem bl-Inglis. Kif smajtu fil-prezentazzjoni ta' Sven u kien rapporter eccellenti, iprova e, e, prova jinkludi il-mendi kolla possibli u anki daw kien possibli. U sa nżgur li se jkonna riżultat tajjeb ħafna u probabilment ma lebda bżon. Gra Grazie ħafna għigol. Grazie ħafna l-Sur Torvald, sa għanna l-Sur Viegas għal-Gwe. Numma primera appreciação. Grazie ħafna. L-ewwel valwazzjoni teknika tagħna hija li aħna naturalment se nappoġġaw kwalunkwe minn dan li se tejjeb l-istat il-kwalità tal-istatistika prodotta mill-ISS u mill-Eurostat fl-imkien ma l-Istituti Nazjonali Statistiċi u bħala tali aħna nappoġġaw anki ħafna mill-proposti li huma inklużi fir-rapport. Inħossu aħna li hemm bżonn ninvolvu iktar il-Bank Ċentrali Ewropew u il-Kumitat ekon kif ukoll ESS. U importanti anki illi intejbu il-kwalità tad-data fuq il-flussi kapitali u niseparaw minnom il-flussi biex ikolna iktar informazzjonijiet fuq il-formazzjoni tal-kapital fiss. Aħna nħossu kol li huwa importanti ħafna nizguraw illi din is-sistema għandu jkolla l-miżuri kollha neċessari biex niġildu kontra l-frodi u l evazjoni u l-evitar ta' taxxi nħossu l proliferazzjoni ta' regoli ġodda li għandu jkollhom iktar data u koll anki dawn ir-regoli għandhom jiġu inklużiv f'din is-sistema. Ngħidu wkoll irrid irridu nillimitaw diskrezjonalità, m'għandniex infatti m'għandux ikollna e data li jiġu emendati b'mod arbitrarju. U hawnhekk ma nirridux naraw bidliet illi bidlu test, natura ta' test politikament irridu najdu li din il-proposta. Irridu nisħu li din il-proposta hija proposta li qed temenda regola, regolamenti e li wara kollox hija strumenti importanti fil-governanza ekonomika u anki semestru Ewropew. Dawn huma strumenti eh, li aħna noponu lehom għax nħossu li ħafna minnhom huma inġusti u illi huma joħolqu l-problemi bħalissa u għandhom impatt negativ fuq il kondizjoniet negativi ta' ħafna ċittadini tagħna speċjalment fil-żoni periferiċi. Grazzi. Mxħat li xtejt kellem fissem il-Kommissjoni, forsi fissem l-Eurostat, jew l-Bank Ċentrali Ewropew. Kħiġobkom. Fissem il-Kommissjoni jiena kontenta najt li aħna sodisfatti li il-proposta tal-Kummissjoni ġiet diskussa ħafna u l-diskussjonijiet kienu tajbin ħafna. Aħna diġa għadna illi ħalina u importanti ħafna illi kunem flessibilità biex nemendaw il-tiġiet tal-regolament biex ikunu suffiċenti fuq livell internazzjonali. Ħafna mill-emendi li ġew proposti fil-fat taw possibilitajiet oħra biex l-artikoli u, u anki l-atti delegati ikunu iktar xirqa. Aħna naħsbu illi hemm iktar opportunità biex intejbu test biex ikun jista' jaqdi il-bżonnijiet differenti tal-istituzzjonijiet. Fuq il-emendi Eh, fuq l-FDI, aħna sibnijom interessanti u naħsbu illi nistaw eh, nistaw naraw l-possibilità li diġa kienu kienem xi studi fuq dan is suġġett u tkun ħaġa tajba li nkomplu l-implementazzjoni tagħhom. Nixtieq nitkellem ukoll fil-qosor fuq il empowerment possibbli tal-Kummissjoni biex timponi sanzjonijiet fil-kas ta' ksur, fil-kas tal-istatistika. E il-proposta kif nissa? Ija dispozizjoni preferenziali, għax bħalissa hemm dispożizzjoni waħda biss inkluża fil-leġislazzjoni six-pack fil fuq il-governanza ekonomika l-artikolu 8 tal-2011 illi tati dritt li kummissjoni biex timponi sanzjonijiet f'każijiet speċifiċi ħafna fejn hemm miżinterpretazzjoni deliberata jew negliġenza gravi ta' statistika. U meta dawn il-każijiet iwaqfu l-implementazzjoni tal-politika Ewropea skont trattati Hemm anki dispożizzjoni oħra, però, fir-regolament eh, adottat reċentementi 2 3 l-artikolu 12 paragrafu 5, illi jagħti setat lill-Kummissjoni biex tinvestiga każijiet eventuali ta' falsifikazzjoni tal-istatistika. U naturalment anki illi illi għamlu rapport ġustifikat lejn il kursil għal biex ikun hemm deċiżjoni aħarija jekk għandhom xiġu imposti sanzjonijiet ekonomiċi. Għanna għal-tastat nishtiqu nixdu l-attenzjoni ta'kom għal din l-opportunità illi regolament 233 jati illi huwa mod ieħor biex forsi wieħed jikseb l-istess mira U fl-aħħar aħna aħna nħarsu qoddim nibdew it trialogu flimkien mal-presidenza tal-Lussemburgu u li naqwa anki dak dik il-presidenza. Grazzi, nerġa' nagħti l-mikrofonu l-rapporter. Grazzi mela l-ewwel net għal klim sbieħ illi esprimejtu, grazzi ħafna, u biex nitkellem fuq il-kwistjonijiet tal-emendi, tal-ECR fuq ir-riservatezza fuq l-artikolu 20 nittama illi diġa battilkom blime li jena se nappoġġa din u għal daqstant mem xejn illi jifridna hawnhekk. Umbat fuq il sur Fernandez u il soċjalisti fuq dak li għandu x'aqsam ma' sanzjonijiet u anki l-Kummissjoni pa' semmiet din l-affarijiet Jiena kif diġa għat, anki jekk hemm preċedent wieħed simili, wieħed biss, aħna xorta nistaw najdu illi il-parlament jista jagħmel dawn it-talbiet. Jiena eh, kelli interess għax dar, darba jiena kont rapporter tal-budget tal-komitat illi l-Eurostat Eh, jitlob l-istati membri biex eh, biex eh, biex jisodisfaw impenji u jirċevu flus. Flebda kas ieħor ma jiġri dan li l-ewwel nagħmlu leġislazzjoni mbagħad inħallsu għal daqstant kif qed tajdu intkom illi inqajmu l-kwistjoni ħaġa tajba anki jekk forsi se jkun hemm diffikultajiet kemm politiċi u kol legali, forsi fil-futur, però se tkun diskussjoni interessanti fit-dialogu il-Christmas tree li semma sur Torvalds. Iva, il-Christmas tree importanti, imma din inħallu għal-milit. U jena dejjem kont xettiku <laughs> illi nbijaw l-affarijiet tal-milit qabel il-milit aħna għamilna anki emendi titos limitati u anki ħafna titjib li semmew il-kollegi u faħruhom dawn l-emendi kollha deġa qed jibnu fuq eh, xogħol eżistenti. Kif qalet il-Kommissjoni hawnhekk maħniex qed niventaw xejn minn ġdid. F'ħafna qosma għandna ġa studi u f'oħrajn għandna diġa' xogħlijiet tal-IMF, għalda daqstant aħna kull ma nagħmlu hawnhekk huwa illi naġlu l-implementazzjoni tal-kunċetti eżistenti. Grazzi lil Gwet tal-li appoġġawna f'xi ħut minn dawn l-ideat, anki jekk rajt li jintkom ma resaqtu l-ebda emenda u jina nittama eh, għal daqstant nittama li kunem appoċ u fl-aħħar anki fuq il-Kommissjoni u anki fuq il-fat li tkellmu fuq il-flessibilità neċessarja. Jina nishtiq najt biss li il-Parlament mandu lebda intenzjoni il-limit tal-flessibilità. Aħna kull ma rridu hawnhekk namlu huwa li najdu l-parti tagħna. Aħna ma naqblux illi jsiru bidliet importanti mingħajr il-possibilità li l-kolleġislaturi analizzawa U normalment jekk kollox jimxi kif suppost il-Parlament ma jintervjenix. U din hija l-unika bidla daqsta taħna ma nitolbux li ikun hemm eh, bżonn għal flessibilitajiet imma eh, hemm tradizzjoni anki li hemm ftehim bejn il-partiti u anki illi l leġiżlazzjoni eh, hija fil-fatt mamula qabel il-konsens tal-Parlament. U bit-Trattat tal-Lisbona aħna għandna Eh, aħna għanna pożizzjoni iktar b'saħħitha għal-Parlament u aħna se nużawha din il-pożizzjoni u nħoss illi hemm ħafna skuntentezza mill fatt illi qed niġu esklużi ħafna drabi de facto anki fejn aħna għandna eh, setat u eh, setat aħjar mill-li kena qabel. nittama li dan joħloq problemi anki għal kollegi tijak fil-futur. Grazzi. Aħna għanna esperienza anki fuq eh, dan. Mela, eh, eh, dan l-emendissa nistudjawom faċar tim oħra. Għal daqstant, naddu jissa l-punt ħamsa tal-agenda, eja struttura Ewropea u investimenti għal governanza tajba skont l-artiklu 23 tal- u għanna bħala rapporter Georgios Kurzios Aragall. Grazzi, President. Jena irċevejt emendi interessanti ħafna minna tal-kollegi fuq abbozz ta' opinjoni illi ħatiġi prezentata mill-Komitat ekon lejn il-Komitat tal izvilupp Reġjonali illi huwa responsabbli għal eh, fondi strutturali u ta' investiment u governanza xirqa. Eh, fuq l-implementazzjoni tal-artiklu 23 tal-regolament. Ħafna minn dawn jiġu minn żewġ skejjel differenti ta' filosofija politika u jena fostom aħna u dawn għajdu li hemm bżonn ta' iktar politika makroekonomika u fiskali biex insaħħu il-qafas ta' governanza biex inkunu nistgħu nisfruttaw l-opportunitajiet kollha bil-fondi bil strutturali ta' investimentu hemm min jagħtu iktar importanti lil importanza lil kwistjonijiet soċjali u reġjonali. Jiena tlabt li jkun hemm laqgħa tal-rapporters biex forsi nsibu emendi ta' kompromess possibbli għax għandna 62 minnhom fuq ħames paragrafi. U ovvju li hemm bżonn insibu eh, lingwaġġ komuni mingħajr ma noħolqu konfużjoni. Sfortunatament, eh, shadows ma sitawx jiltaqgħu fil-ġurnata li proponejtin se jkollna l-daqstant nużaw skambju bil-miktub. Se niprofa niformula emendi ta' kompromess qabel ħamis u nibatom lil kollegi kollha interessati biex umbat naraw qabel il-bidu tal-ġimma diħla fuq li paragrafi nistaw aħna naqblu fuq terminoloġija eh, komuni u fuq dawk li ma nistawx naqblu. U danna għandu jkun fil-25 ta' ġunju waqt il-laqa tal-ekon. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna, misni nitkellem jiena f'kull dibattitu d-darba, skużawni, fissem il-Soċjalisti Demokratiċi jiena nishtiq ringrazzja ħafna r-rapporter u l-Shadow eh, Reporters kollha li ħdimna magħhom ħafna fuq l-emendi u nittama li ħna nkunu nissow nkopraw iktar maħħom ħalli navvanzaw u nilħu konklużjoni tajba. Jiena naħseb li il-bazi tar rapporter hija tajba u sirjes dal il-grupp soċjalista kieku għalina u importanti li aħna ninsistu fuq ċertu emendi li tajni importanza kbira matul dan id-dibattitu qabel. Mela, l-ewwel net li b'xi mod aħna nixtiequ nistabilixxu limiti ċari l-artiklu 23 naraw kif jista' jkun implementat ħalli nirregolaw it-naqis tal-fondi strutturali ċertu pajizi, na nasab li dawk il-pajizi li mhumiex qegħdin jissodisfaw il-kundizzjonijiet u l-anijiet ta' makro kondizjonalità hemm ċertu miżuri li aħna nistgħu nużaw sabiex nagħmlu evalwazzjoni tajba. U hemm bosta wkoll sanzjonijiet li nistgħu aħna nimplementaw ġifiri il-tnaqis tal-fondi strutturali bħala kastik għal dawk il-pajizi li ma jżommux mal-lanijiet makroekonomiċi naħseb li hija xi ħaġa aħna maħniex eh, favorija aħna naħsbu li din hija miżura illi nistgħu nibbażaw fuq l-artiklu 23 ħalibek aħna kull nistgħu noħorġu sqarrija fuq it-tnaqqis ta' fondi strutturali bħala kastik il-pajjiżi. Jiena naħseb illi hemm bżonn ukoll nistabbilixxu proċeduri ċari naħseb illi iva l-artiklu 23 anke f'dan il-każ jista' jintuża illi ħajkun hemm bżonn li nikkonsultaw sew mal-Parlament Ewropew u naraw li ma jkunx hemm ċertu elementi skont l-artiklu 23 jista' jpoġġi ehm, taħt teddida u taħt periklu l-kundizzjoni ta' komuniċi tal-pajjiż li jkun forsi f'diġà f'sitwazzjoni daqsxejn diffiċli ekonomika. Nirringrazzja l-rapporter mod speċjali l-shadow rapporter su kol tagħmel kull istan u Grazzi. Ħafna sta ngħaddu għal Stanislav Fi li sijar. Kollegi, wara li rajt l-emendi, et nara li ħafna minnom et jajdu l-istess ħaġa. Allora konkludejt illi aħna nifmu sowa il-rwol tal-policies u tal-fondi strutturali l-anijiet u kemm huwa importanti li daw għandhom jiġu implementati b'mod effettiv. Jiena ma naqbilx mar-rapporter u l-opinjoni tiegħi hija differenti fuq ir-rwol ta' livelli partikolari ta' gvernijiet lokali u reġjonali fuq dak li għandu xaqsam mal implementazzjoni tal-politika ta' koezjoni. Dan huwa bla dubju riżultat tal-fatt li jena tal-karriera li kelli qabel għax jiena kont amministratur lokali fuq livell lokali u għal ħafna snin jiena ħdimt fuq livell reġjonali, fil-gvern reġjonali. Ħafna mill-emendi għajdu li huwa importanti illi għandu jkun hemm finanzjament disponibbli għal gvernijiet lokali u reġjonali. U jien nixtieq ngħid illi il-beneficjari aħarin tal-fundi strutturali Ewropej huma ċittadini stess il-komunitajiet lokali u mux l-istati membri. Għal dastant, illi wieħed jasal għall-anijiet tal-politika tal ta' koezjoni jekk ma jistawx jilħu l-għaniet taħħom fuq livell makroekonomiku, ma nikta iktar ħaġa importanti hija li għamlu investimenti importanti għal-reġuni. Jiena nibża wis illi jek jerġgħu jiġu programmati l-attivitajiet e, e, li nsen b b'sitwazzjoni għar u mhux aħjar fuq livell reġjonali. għadda jiena naqbel ma dak l-emendi kolla li għajdu b-moċar li hemm bżonn illi jkun hemm ġustifikazzjoni sħiħa jew riprogrammazzjoni u biex jagħtu e, prova ta' noqqas ta' effettività u importanti li hawnhekk insegwu il-prinċipju ta' proporzjonalità effettività. Ma jistax ikonna sitwazzjoni illi fija noqqas ta' finanzi se joħolqu iktar problemi fuq livell reġjonali u lokali. Fl-istess ħin meta aħna ngħidu illi minkejja li jena naqbel li ma nistax nipermettu li kunem situazzjoni fejn il-gvernijiet lokali automatikament iġorru l pist tal-deċizjoniet fuq livell ċentrali, jiena ma nistax nappoġġa emendi illi e- e- illi sej sej illi sej jaffru il fat il li l-ġestjoni ma tkunx tajba. Aħna ma nistawx nipermettu illi ir-reġuni jew ċittadini bħala uh, beneficjari aħarin jitilfu l-finanzjamenti għax l finanzjamenti jistaw ikunu ta' importanza kritika għall-iżvilupp ta' reġuni jew komunitajiet lokali. Naturalment. L-Istati membri jridu jizguraw livell xera ta' ġestjoni tal-ekonomiji tagħhom. U bħalma qal kullim li tkellem qabli, jiena nappoġġa l-emendi li huma mirati biex tisaħħaħ il-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew fuq dan. Grazzi. Grazzi. Fisem il-liberali mhux qed nara li hawn ix-shadow. Mela fisem il-gwe għanna Papa Dimulis. Inti qed titkellem il Marisa. Grazie ħafna, President. Jina u koll nishtiq li ringrazja rapporter. Aħna restaqna ħafna emendi u rapporter jafom. U jafu koll illi aħna ma naqblux mal-prinċipju. <coughs> li jem inkluż l-artikolu 23 fil-regolament CPR għax aħna nħossu illi l-użu ta' dan l-artiklu biex nisospendu l-ħlasijiet lejn dawk il-pajizi illi ma irrispettawx il-ħtiġijiet fuq smoħra ta' leġislazzjoni, f'dan il-kas nkunu qed nagħmlu sanzjoni doppja. Għax hawnhekk qed ngħidu li sen naħulhom il-fondi strutturali ta' koeżjoni sma li diġà kellhom sanzjonijiet għax diġà għandhom uh, Eh, il-kwistjoni ta' 3% tal-GDP, għal daqstant għam sanzjoni doppja unek u setara set poġi situazzjoni għallar u għeda sejra ħazina l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. U din hija kontradizzjoni fondamentali. Kien hemm kontradizzjoni fondamentali meta tkellimna fuq dan is-suġġett. U naturalment aħna ma nistgħux naċċettaw dan l-użu tal-kondizzjonijiet ekonomici. Issa billi nalqu il-prinċipju, li naqdu l-prinċipju ta' dawn il-kondizjoniet makroekonomiċi anki mal ta' stabilità u tkabbir, il-pakett ta' governanza ekonomika et naraw li dana fil-fat ma jistax ikun hemm ħaġa ħar minna għax lan tal-fondi strutturali u ta' koezjoni ma jistax ikun blebda mod illi jiġu posti kondizjonijiet jew pini finanzjari makroekonomiċi illi li mbazz se jkollhom konsekwenza illi se jwaslu għal eh, effetti għar ta' politika ta' austerità u jaffettwaw eh, reġuni li huma eh, inqas favoriti mħabba natura tagħhom għal daqstant il-prinċipju Eh, ta' koezjoni li ningarantixxu il-tkabbir bilanċat qed jiġi minata hawnhekk il- eh, għax fil-fatt fuq il-prinċipju tal-eliminazzjoni ta' differenzi u eh, il-kisba tal-koezjoni. Hawnhekk qed nitkellmu fuq mekkaniżmu li qed iżid id-differenzi flok ma jaħdem lejn il-konverġenza. Għal stant l-oppożizzjoni tagħna hija illi il sospensjoni tal-ħlasijiet tal-finanzi għal pajizi li għaddejjim minn diffikultà se jkollhom il-konsegwenza ovvja li se jwasluhom għal situazzjoni għar. Issa nixtieq ngħid ukoll li aħna nifmu li kwalunkwe deċiżjoni għandha tirigwarda is-sospensjoni ta' ħlasijiet fuq il- eh, dawn il-fondi għanda tkun biss parti mill-applikazzjoni ta' dawn il-fondi, per eżempju għaliex eh, il-proġetti ma ġewx implementati, il-kontrolli ma kienux pre xir għax kien hemm irregolaritajiet fil-spiża, eh, imma qatt m'għandhom ikunu imħabba il-politika ekonomika tal-Istat membru. Din hija kwistjoni ta' prinċipju nħossu aħna, u nħossu li hija waħda mill-punti l-iktar kontradittori u l-iktar gravi li deċdejna fuqha bħala parti mill-politika eh, ekonomika tal-Unjoni Ewropea għax turi moċar li dinja unjoni opinjoni fejn l-iktar dajfa qed jiġu sanzjonati. U aħna ma nħossux li dana qed jgħin biex eh, tirsolvi l-problemi ta' inegwaljanza jew il-problemi ekonomiċi ta' dawk il pajjiżi li għandhom diffikultajiet. Anzi, aħna nħossu illi l-fondi strutturali fil-fatt qegħdin jiġu użati Eh, biex eh, eh, jikorreġu l-politika makroekonomika. Ma mela nista nisimaw minnant is-sur Zanni tal-EFDD. Grazzi, fissem il-kollega Valli li ma jistax ikunaw. U jitlob skuza, najdilkom issa li huma punti principali E, e, e li hija bbażata fuqhom il-pożizzjoni tal-IFTD. Kif kienet qed tajt il-kollega li tkellmet qabli fuq il-prinċipju bażiku li fl-opinjoni tagħna għandu jkun ċar f'dan il-rapport ma mandux ikun hemm possibilità assolutament illi il-ħlasijiet tal-fondi ta' koeżjoni jiġu sospiżi ħlif fil-kas li l-fond qed jiġużati ħażin, frodi, korruzzjoni jew infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata fil-ġestjoni ta' dawn il-flus. Dawn għandhom ikunu l-unika possibilità eh, biex jiġu sospiżi dawn il-fondi ta' koezjoni. Irridu nifmu u, u namluħ ċar fil-rapport xinuwa il-sinifikat tal-mira tal-fondi ta' koezjoni. U propju dak illi il-kondizjonijiet ta' zoni e, eh, zvantagġati għandhom jiġu e, e rib ta' dawk tal-zoni iktar onja. Ekk applikaw l-artikolu 23 ta' regolament, mux biss ma nkunux nistaw e, e, nilħu dan l-an, imma nkunu għedin u għafuħ u għedin nżidu diverġenza u f'kull kas il-kondizjonalità tal-fondi ta' koezjoni fuq il-governance ekonomika u makroekonomika tkun sbaljata u jkun paradoss. Illi wieħed ikun qed jissanzjona stat illi huwa għadġa żvantaġġat eh, diġa qed jirċevi sanzjonijiet u naħulu anki il-finanzi u hemm anki eh, put negativ ieħor fl-artikolu 23 għax dan l-artiklu huwa fu fuq eh, il-valuri bħal eh, dejn fil-GDP, il-rapport eh, bejn id-dejn pubbliku u l-GDP tal-pajis. U għacħar illi meta jizdiet id-dejn pubbliku, dana jiġri normalment fuq il livell tal-istat ċentrali. Għanna stati illi jistaw anki ma, ma, ma jirrispettawx dan dan il rapport bejn dejn u GDP, però mbagħad il-pena ħata għafu eh, il reġuni Il-reġuni illi fil-finanzi tagħhom eh, sejrin tajjeb, u dan huwa paradoss ieħor illi eh, mżon bżonn nisqu fuqu. U bat l-aħħar punt li nixtiequ nitkellmu fuqu u li jiġi ikkonsiderat fit-test ħaġa li miex inkluża f'dan ir rapporti hija talba ta' riprogrammazzjoni tal-kontratti ifisser illi se jkun hemm spiża amministrativa importanti li se tkun spejjeż tal-reġuni u tal-amministrazzjoni lokali u dan ifisser li qed iżid l-ispiża il-pis fuq dawn l-amministrazzjonijiet. U bżonn nirriflettu serjament fuq dan il-punt, għax nkunu edin nirrepetu l-istess zbalji illi qed namlu situazzjoni iktar kbira ma l istati membri illi kellhom diffikultà qabel u sa għandhom iktar eh, problemi. Ma, nir, ma nirrepetux li żbal bil-politika tal-austerità billi noħol u iktar kondizjonijiet negativi għal dawk l-istati li għaddejjem b'diffikultà, imma rridu nippermettu li fondi di kohesjoni eh, jiġu użati għal miri illi għalihom ġew imwaqfa. Grazzi. Grazzi ħafna. Mutna narħat iktar li xie jitkellem. Nħabba li dan huwa rapport ta' inizjattiva propja aħna qegħdin naraw illi fil-fatt għandna l-possibilità sal li l-Kummissjoni tista' semmel aħna wkoll iżda manna lil ħadd jixtieq jitkellem inti forsi tixtieq tgħid ħaġa fi semmi kummissjoni iva. Contributions to the... Uh, Grazzi ħafna l-rapporter u shadow rapporters tal-reprezentazzjoni tagħhom xi ftit kummenti minn ħadd jgħid. Għandet jina nishtiq niċċara l fat L-komunikazzjoni qiegħda tirreferi biss għal paragrafi wieħed sa tal-artiklu 23 minħabba l-komunikazzjoni hija skont l-istqarrija li kienet adottata mill-Kommissjoni fl-20 ta' Deċembru 2013. Mux fuq l-artiklu 23 kollu ġvija l-istrarija tal kommissjoni sa fuq l-ewwel sitt paragrafi ta' dan l-artiklu. Aparti minn hekk il-Kummissjoni wkoll tixtieq terġa' tenni illi aħna ħanatu privileġġ l istabilita minn flok il-programmar U raġuni hija minħabba li l-programmi suppost huma allinjati ma' rakkomandazzjoni li ma' speċifiċi għal kull pajjiż. U apparti minn hekk kif intqal nridu nevitaw l-ispejjeż amministrattivi li huma marbutin ma' daw it-talbiet. Apparti minn hekk aħna nixtiequ nisħu fuq il-fatt li l-effetti ekonomiċi jew ċirkostanzi jistgħu jitqisu f'deċiżjonijiet possibbli. Mod partikolari l-komunikazzjoni qed tgħid li din is-sospensjoni tista' tkun proporzjonali. U nistgħu nqisu wkoll il-sitwazzjoni ekonomika u soċjali l stati membri u dan qed japplika wkoll il-fatturi mitigating factors għedin nejdu li ħajkun hemm fatturi oħrajn li ħajkunu ikkonsidrati għas sospensjonijiet fl-ewwel strand. Apparti minn hekk dawn il-kozzijiet ħajinżammu livell minimu anka sabiex nqisu l-ispejjeż amministrattivi u nixtieq ukoll ngħidilkom għalfejn komunikazzjoni ma tkellmitx fuq il-wol tal-Parlament Ewropew. Minħabba li fl-istqarrija aħna qegħdin naraw l-rwol tal-Parlament Ewropew. Aħna rajna li da ma kienx wieħed mill-elementi ewlieni li aħna inkludejna fil-komunikazzjoni. Grazzi ħafna. Issa nerġa' nisidan lis-Sur su sabiex jitkellem. Grazzi Sur President, naħseb li biwet u ieħor aħna naqblu. Jew nistgħu naqblu għalmenu li għandna bżonn illi konna approċċ effettiv u disciplinat għandna bżonn li konna approċċ li jkun qed juri ċertu responsabilità lejn is-soċjetà u sensittiv fl-istess ħin irridu nippruvaw ħalli naraw li nqisu l-lat ta' eh, l-iżvilupp reġjonali. Aparti minn hekk jiena naħseb li għandna nevitaw li nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet estremi ma nixtqu nippenalizzaw lill-ebda pajjiż li forsi għandhom ġertu pajjiżi bil-problemi strutturali, issa fl-istess ħin irridu nejnuhom ħalli jkunu iktar effettivi u jagħmlu mill-aħjar li jistgħu minħabba li jiena Grek. Għandi esperjenza minħabba l-fatt li aħna provajna nagħmlu l-istajna, fallejna u issa konna imbagħad konsegwenzi. Fissessin jena naħseb li jena u situazzjoni fejn kollox jukun. Eh, wis ħieles u eh, ma jkun hemm l-ebda kriterju ta' kontroll, jiena naħseb li xi ftit kriterju jrid ikun hemm. Naħseb li l-approċċ kommissjoni huwa bieħed u ieħor tajjeb pożittiv u naħseb li għandu jkun hemm ċertu kriterji ta' evalwazzjoni iżda fl-istess ħin aħna rridu noqogħdu attenti ħalli ma noħolqux iktar problemi milli insolvu problemi. Jiena naħseb illi nistaw nsibu kompromess u nistaw npoġġu dan kollu fuq dokument zgur li maħniex ħan kontentaw lil kulħadd. Iżda, fl-opinjoni tiegħi, żgur li l-maġġoranza tal-kollegi ħajkunu kuntenti. Kuntenti mingħajr ma nitilfu id-direzzjoni l-linja tagħna. Grazzi. Grazzi, il-votazzjoni ħassir fil-25 ta' ġunju u l-Kumitat Libe fil-fatt hmm. Juri fil-fatt ħajadotta il-rapport eh, Frulju l-aħħar punt li għanna fuq l-agenda huwa l-budget ġenerali għas-sena finanzjar 2016 u rapporter ġenerali li għadni kem rajtu ftit sekondilu fil-kamra. Ma f'daqqa waħda sperxa. Jitkellemu l-ewwel dal-waqt ġej. Rapporter, kjoġbok. We would like to give you the floor for introduction, short introduction of the general line. Nħalli fidej kalli t-introduċi l inni ġenerali, mbaz ikonna diskussjoni mal mal-kollegi u mbagħad ikollna daċċej ta' diskussjoni. Isur Fernandez, Iva, nixtieq ngħid li aħna għandna kemm tittajna il-linji gwida għal budget u dan minni ħana fil-11 ta' Marzu fil-plenarja. Illi kien fuq il-kumpaniji u l-ispirtu tal-intrapriża. u ma rridux uh, ninsew is-solidarjetà interna, dan ifisser ukoll il koezjoni Il-koeżjoni wkoll għandha x'taqsam ma' dawn it-tlet iż solidarjetà esterna u bosta affarijiet oħrajn, ma nistax ninsew xed jiġi barra mill-Ewropa wkoll punt importanti ħafna li huwa li aħna nirrispettaw il-wedid u l-impenni li ħadna, irridu niftakru u nfakru lill-Kunsill li f'dak li għandu x'jaqsam mal qafas multijanwali finanzjarju aħna għandna possibilità li nkunu eh, flessibli, aħna kellna tnaqqis minn sena 2014 sa sena 2017 aħna ċattajnija minħabba li kien possibilità li nużaw il-marġini ta' flus li ma kienux qegħdin jintużaw. U dan naturalment kellu ċertu konsegwenzi, konsegwenzi f'termini ta' xogħol aħna qegħdin fil-fatt niddefendu ċertu programmi li jistaw jienu investu iktar flus. Issa, fuq il-timetable fit-23 ta' ġunju ħalfutaw fuq il-mandat ta' trilogu fil-Kumitat tal-Budget mbagħad f'Lulju aħna ħajkollna eh, trilogu u ħajkollna possibilità li eh, intom fil tres u l-emendi u f'nof settembru aħna nkunu ħanadettaw il-mandat tar-riżoluzzjoni. U eh, fit-12 u fit-13 ta' settembru nivutaw fuq ir-riżoluzzjoni u mbagħad anke fuq il-konċiljazzjoni. Jiena nista' ngħid ukoll li l-abbozz tal-budget li ppreżentat il-Kummissjoni fis-27 ta' Mejju huwa pożittiv. Pożittiva li jkun ukoll minħabba li li kon kellhom responsabiltajiet ukoll importanti meta konna edin niddiskutu l-FC, aħna bil-biljun l-impatt fuq il-Connecting Europe Facility u fuq l-Orizzont 2020, iżda ħajkonna kompromess u koll nipruvaw naqsu l-impatt budgetarju fuq dawn il-programmi, ġifiri fuq il-CF u fuq Orizzont 2020. Orizzont 2020 kif nafu jista' jenna għal dawn li tlet iżi ġifiri xogħol um, u entrepreneurship. Issa dwar dawk il-punti l għandhom xiktar xaqsmu mal-mandat tal konnu l-Aġenziji ta' Supervizjoni, l-Ezma u l-Ajopa, per eżempju. Għalli jopa u għall-ezma aħna edin imbassu li ħajkunem zida punti ta' filmija l jopa u Beħot fiħor l-istess l-ezma. Kif għettilkom u koll għanna l-possibilta illi konna ċertu proġetti pilota unħejju ċertu azzjonijiet ta' tħejjija parti minn daw il-marġini. Aħna m'għandniex xi marġini speċifiċi, iżda għandna marġini sew jagħmluha possibbli, jagħmluha possibbli għalina ħalli aħna noħorġu b'ċertu proposti għal proġetti pilota kif ukoll l-azzjoni ta' tħejjija. Daw kienu il-punti ewlenin li jina xtaqt naddilkom, nista' ngħidilkom ukoll li il-linji gwida ewlenin kif ukoll il-programmi pal fiskali Svensson, eccetera, huma eh, proġetti li zidnilhom il-budget meta nqabluhom mas-sena 2015 ħedin nitkellmu fuq eh, l-abbozz tal-budget tal-Kummissjoni l konsilji jista' jħoġ bl-interpretazzjoni tiegħu U ħafna drabi naħna naħsbu li l-affarijiet jistgħu marru għall-ar minħabba illi għadna m'għandniex l-evalwazzjoni tal-Kunsill tal-proposta tal-Kommissjoni, iżda prioritajiet tagħna huma ċari u jiena ġejta hawnhekk sabiex nippreżentalkom din l-informazzjoni, iżda jiena ġejta wkoll sabiex nisma' minn għandkom intom x'taħsbu, x'qed jinkwetawkom, x'nu prioritajiet tagħkom għall aħjar tip ta' budget possibbli. Grazzi ħafna sanħalli fidejk Peter Simon li jista' jagħtikom l-ewwel introduzzjoni tal-idea tagħna. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna wkoll rapporter. Jina nishti li nillimita ruħi għal punt wieħed li naħseb li huwa importanti għall-ekon, ġifi dawn it-tlet aġenziji u l-finanzjament ta' dawn l-aġenziji tal-Kummissjoni li fil-fatt ikopru suġġetti li huma l-iktar għal-qalbna. L-IBA, l-IOPA, l-ESMA, daw kollha semmew. Iżda minnħat tal-Kummissjoni aħna din nisimgħu wkoll li minkejja li kien proposti li nżidu l-finanzjament tal dawn l-aġenziji, il-finanzjament li ħajkun għad dispożizzjoni ta' dawn il-ħaddiema mhuwiex biżejjed. Intom semmejtu diġà l-eżma 25 eh, fil-mija ta' zida zda fl-istess ħin aħna qegħdin naraw li dan il-flus ħajkunu hemmhekk biss għal eh, xogħol ewlieni. Jiena jkolli ngħid li dan ma kienx eh, verifikat Iżda nafu li hemm bosta regoli differenti għandna tliet aġenziji eċċellenti li aħna stabilixxejnhom. Iżda minn jekk aħna qegħdin naraw illi minkejja dan iż-żieda mill-aġenziji huma qegħdin jgħidu li minħabba tnaqqis restrizzjonijiet tal-ħaddiema huma ma jistgħux jagħmlu xogħolhom kif suppost naħseb fil din hija xi ħaġa li qed turina l-affarijiet mhux mixin sew min-naħa tal-Kummissjoni qegħdin naraw li dan mhuwiex vantaġġ anzi eh, hemm xi ħaġa li ħadħodna lura jekk qed naraw li l-flus għal eh, ħaddiema mhumiex hemmhekk. Issa jekk qed naraw li min-naħa tal-Kummissjoni Eh, fil-fatt um, huma qed ikunu iktar attivi, aħna għed naraw li fil-każ ta' McDonald's pereżempju, il-każ tal-McDonald's fejedin jgħidu li dan il-xol ta' riċerka tal-Kummissjoni eh, fil-fatt ma sarx sew, jiena qegħdin naraw li aħna nistawx. Eh, inserħu fuq situazzjoni bħal di, aħna irridu naraw li kulħadd jagħmel xogħlu kif suppost. Minħabba illi dawn l-aġenziji li aħna nstabilixxejnhom aġenziji żejda parti mix-xogħol li aħna nagħmlu, naturalment nixtiequ li jagħmlu x-xogħol tajjeb. U forsi aħna jista' jkollna wkoll ċertu diskussjonijiet tajbin iżda minnaħa tagħkom Intom x'taħsbu fuq eh, is-sitwazzjoni eh, personali u anka il- mill-situazzjoni personali ta'kom smajtu xi ħaġa simili forsi fuq dak li qed jintqal mill-aġenziji dwar restrizzjonijiet tal-fondi tal-ħaddiema. Grazzi ħafna Peter ta' dawn ta' din l-introduzzjoni. U provaw in wiġbuhom Għanna għal pepe il-sur Soza li xtaq jitkellem, sab mux jatawek, għat t-tkellem inti ġifiri fissam il-Pepe Iva, grazzi ħafna sur President, jina naqbel ħafna ma dak l-int għal sur Simon. Naħseb illi issa illi smajna l-Bank Ċentrali Ewropew dwar possibilità li aħna rridu nafanzaw fuq l-Unjoni Monetarja u Ekonomika u rridu naraw li dawn l-avvanzi jisiru mill-iktar fis possibbli li aħna nkunu nistgħu nserħu fuq dawn l-aġenziji li għandhom jagħmlu x-xogħol li aħna tajnijom mandata li permezz tal-ħaddima taħħom tagħhom nixtiequ li dawn l-aġenziji li taħn tuma importanti fil kontest ta' tmexxija ekonomika ta' zona euro jiena naħseb li għandhom ikollhom ir-riżorsi li għandhom bżonn din hija xi ħaġa li xtaqt nagħmel ċara Muchas gracias. And then we continue with the ECR, which is Pirko Ruona Larna. Grazie ħafna. Issa għanna eh, rappresentata minnaħata l-ECR. Dan huwa l-ewwel rapport li jiena kontra daw rapporter tiegħu f'isem li CR l-net. Nirringrazzja lil Kate Swinburne tal-li fdatni. Jiena naħseb li intom tafu li l-grupp tal-CR jixtieq illi korna aktar effiċenza u disċiplina na bħala grupp ma naħsbux illi il-budget jekk jibqa' jiżdied ħajkonna riżultati aħjar speċjalment fi żmien fejn il-Parlamenti Nazzjonali qegħdin inaqsu il-budgets tagħhom, aħna nittamaw illi l-budget tas-sena 2016 ħajkun l-ewwel eżempju konkret ta' kif l-Unjoni Ewropea għandha taħdem fuq il-livell Ewropew fuq ċertu kwistjonijiet u mbagħad li ċertu affarijiet oħra fidejn eh, l-Istati Membri. Dan il-budget jista' jgħin l-Istati Membri sabiex isolvu problemi strutturali u eh, aħna Irrid nishtiq nfakru wkoll il-Kummissjoni x'għamlet uh, fuq fis-sena 2010 dwar il-budget. U aħna qegħdin naraw dan il-prinċipju ta' vilur miżjud irridu insommuh f'moħħna. Aħna naħsbu wkoll li l-budget għandu jirrispetta wkoll prinċipju ta' sussidjarjetà. Ta il-grupp tal-ICR qed jagħti iktar kreditu għall-evalwazzjoni illi għandha ssir minn starriċ finanzjarju, sistemi finanzjarju wkoll u hemm bosta attivitajiet illi għandhom ikunu komplementari u koll f'dak li għandu xaqsam ix-xogħol li qed isir min-naħa tal-atturi nazzjonali. Importanti li aħna ma nagħmlux xogħol żejjed l-autoritajiet nazzjonali huma l-iktar li kompetenti li jistgħu jagħmlu dan it-tip ta' xogħol, l-ispejjeż kollha għandhom ikunu ddakjarati dwar l-investimenti strateġiċi għandna jkollna kooperazzjoni iktar mill-qrib mal-kollegi tal-ICR li huma membri fil- kumitati differenti jina l-esta illi unsabħer għana li kolliktar kooperazzjoni biex id reporters l-oħrajn kif kol ma' Zimon. Grazzi ħafna għana l-sur Torvald, issa zewċ minuti f-semmer liberali Grazzi ħafna sur President għadda dal bohra u ħana għalib l Jiena naħseb illi fissem il-Kumitat Budgetarju ma stajniex ikollna rapportar aħjar minn Jose Manuel. Ja fil dettalji kollha budgetarju ġifiri naħseb il ministaw inserħu rasna issa fuq l-aġenziji u l-ħaddima tagħhom. Naħseb li kena l istat dibattitu xi sena ilu jekk minn sejr żball aħna zidna fil-fatt il-budget tagħhom għas-sena 2015. Iżda għandhom daqsxejn ta' problema minħabba li għandhom bżonn ħaddiema tajbin u ikun tajjeb li kieku minnaħa tagħhom ikonna xi tip ta' valwazzjoni ħalli naraw kemm ħaddiema rnexxielhom kemm ħaddiema rnexxielhom jiksbu ħalli naraw aħna eżattament beħat iħor ieħor x'tip ta' bżon ħajkun hemm għal ħaddiema ġodda matul is-snin li ġejjin. Punt ieħor eh, illi jirrappreżenta problema politika tipika li hija tas-soltu. Aħna għanna drawa illi nistabilixxu prioritajiet il-ħin kollu. Eh, Isu sar passatemp iżda daw il-prioritajiet dejjem isiru iktar ambizju iżda ma tantx ikun daqshekk effiċjenti fil-bilanċ budġetarju meta niġu biex nanalizzaw il-prioritajiet tagħna. U jekk eh, tipprova tħares lej dan kollu mill-perspettiva intellettwali, naħseb illi jekk irridu nkunu onesti, meta aħna nistabilixxu xi ħaġa bħala priorità, naħseb illi għandna nkunu f'pożizzjoni wkoll ħalli innaqsu xi ftit mill-ispejjeż inkella. kella ħankunu edin fl-istess situazzjoni ta' ċertu stati membri. E kif spiċċaw ċertu stati membri ġifiri bil budget zbilanċat. Dina xaġa li zgull ħat minna ma jrida. Grazzi. Grazzi għal partit tal-ħodor nistiden l-Sur Gigol tista' biex jitkellem. Dġa wasalt Is-soltu mhux il-partit ta' Sherlock jitkellem qabli. E, fil-lista tiegħi inti s-sajmis jiena ħanimxi ma' lista. Mela le, jekk il-lista ħarġet bis-segretarjat jiena nista' naħlef fuqa u ngħid li żgur tajba dil-lista. Grazzi lill-kollegi kollha. Issa nixtieq illi nitkellem fuq ċertu punti speċifiċi. Iġifiri litra tal-Ewropa hija xi ħaġa li għandha tinkwetana iva u naħseb li ikun sewwa li kieku il-kumitat li rappreżenta it-tlet ESA situna pożizzjoni komuni ta' bejnietom dwar din kwistjoni forsi xi ħadd minnaħa tat-tim tagħna jista' jitlobilhom. Apparti minnek, kissa palissa ħna din niddiskutu l-budget u naħseb li allura wasal il-waqt li nitkellmu fuq ċertu problemi ta' żvilupp. Jien mhux qed nirreferi biss għal Ewropa, minħabba li huma ma tantx għandhom daqshekk kompetenzi leġislattivi, iżda dan l-aħħar aħna rajna li fil-każ tal-eżma it-tim tal-Parlament immexxi mis-Sur Verber ma kienx qed ikun trattat eh, tajjeb ħafna u aħna qegħdin naraw li jekk dawn is-superviżuri qegħdin jaqblu fil-bord ta' supervizjoni fuq pożizzjoni partikolari aħna mbagħad dejjem inkunu konsultati l-aħħar u mbagħad ishom ma tantx ikollhom aptit illi jisimgħu lilna u anke meta eh, kellna ċertu dibattiti mal leba ma kienx dejjem faċli li aħna ikonna dawn il-pozizjonijiet u fil-fatt allura ikun siwi li aħna niddiskutu mal esas dwar parteċipazzjoni tal-Parlament fil-proċess leġislattiv. Mbagħad iktar l qoddim naturalment forsi nistgħu nikkonsidraw li partijiet mill-budget ikunu impoġġija f'riserva eh, tal-budget. Apparti minn hekk dwar l-Eurostat Meta jiena kontrapporter dwar dan il-punt jiena tkellem fuq ċertu problemi tal kwalità. Eh, għadna kemm irċivejna darboħra il-briefing dwar l-anijiet ta' sena 2020 li fil-fatt rappresenta l-għan ewlini ta' l-Unjoni Ewropea u jiena naħseb illi apparti minn hekk kemm tem ċertu ċifri wkoll kol sena 2013 fuq s-sit indikaturi ewlenin li ma kienx ta' tagħna, ġifieri jiena nixtieq sassi għalfej l-Eurostat mhumiex pożizzjoni li jipproduċu statistika illi fil-fatt tista' tagħti gwida lill-Unjoni Ewropea ħalli tistabilix l-indikaturi jew l-għenin. Bosta mill-indikaturi jekk tirreferu għal briefing ta' segretarjat tistgħu taraw li mhumiex għad dispożizzjoni tagħna u naħseb li dawn huma kwistjonijiet li għandna nitkellmu dwarhom. Għandi mistoqsija li nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni dwar il-budget tal-EFRAK u ta' l-ISP, l-ISP, għet eh, naraw li intom eh, pjanajtu li zidu il-fondi taħħom, jina, sorprentejt ruħi meta rajda, meta rajt illi eh, fil li ISB, daw mandomx kumitat ta' tmexxija li huma letti demokratikament iżda din hija fundazzjoni privata li għar responsabli sabiex tistabili ċertu standards komuni fil-kas ta' fil-kontest tal-kontabilità. Lura jena tinstaqsi li nifsi x'ni din it-tip ta' zida u x'tista' tagħmel il komissjoni ħalli tara li hemm iktar <coughs> kuna miktar demokrazija f'din l-istituzzjoni. Apparti minn hekk jiena naqbel perfettament ma' dak li qal Pedro Zimon dwar il-bżonn li kon miktar kapaċitajiet fil-qasam tat-taxxa ġifieri aħna nar programm fiskalis illi jitkellem fuq kooperazzjoni bejn l-amministrazzjoni ta' taxxa ġifieri aħna nafu illi mhux ħajkun hemm iktar kontrolli transkonfinali f'dan il-kuntest. U naħseb li rridu nagħmlu ħafna iktar f'dan il-kuntest u naqbel perfettament illi ma nistgħux inserħu sempliċiment fuq trade unions illi huma għandhom riċerka ta' li ma' problemi ta' fiskali għandu l-McDonald's, per eżempju, jena nasib li dan hija juri li ma' nix il-mezzi. ġo jkun tajjeb li aħna jkollna ehm, xi ħaġa fuq għadin għandna proġett pilota u nittamaw li jista' jkollna iktar parteċipazzjoni aħna bħala Parlament Ewropew u verament nixtieq li nisma' x'għandha xi tgħid il-Kummissjoni fuq iż-żieda tal-allokazzjoni budġetarja għal sistema illi mhijiex stabilita b'mod demokratika. Nistana bil-ħarqa li tkun spjegazzjoni. very much and uh, sorry for my fault but I followed really the list. I did not want. Jiena segwejt ma' lista jiena ma xtaqx li ma rridx inqabżek. Dan qatt ma jkun lan tiegħi. Mela, issa naddu għal kallin fisem il-gwe. Grazzi tassew. L-Onorevoli Urban Crespo minna ħatijaj memx problema. Aħna ma nix l-istess evalwazzjoni tal-pjanta Juncker. Aħna nemnu li l-investiment għandu jkun abbaċċat mill-budget biex u jġeb għal krizi. Dan huwa mezz importanti li bih aħna dan għanna n-implementaw. U min ser jaħsat il-frott ta' dan l-investiment? il Il-problema bil-pjanta Juncker hija il-fat illi l-investimenti qed immur għand kumpaniji multinazzjonali kbar. Aħna mħasbin ukoll fuq il-proġett Horizon 2020 nemnu li dan għandu jissaħħa u li lan għandu jerġa' jiġi eh, definit biex l-intraprenditorija li dan il-proġett eh, jipromovi ukoll ikun ibbażat fuq is-solidarjetà. U illi kulħat jaħdem favur l-impjiegi anke mas-settru pubbliku. L-aktar ħaġa importanti hija li kollna xogħlijiet deċenti, xogħlijiet ta' ċertu standard. Anna odda li għadhom kemm bdew jiġu implementati bħal l-inizjattiva Zaza, dan għadhom jiġu indirizzati aktar biex inaqsu il qat fost Zaza u jiġi garantit illi xogħlijiet li jinħolqu ikunu tassew xogħlijiet li jimxu ma' ċertu standards li jispettaw id-drittijiet u aħna qed naraw li l-Ewropa fortizza qed tkompli dejjem timbena b'dan il-mod u qed napplikaw dejjem aktar politika ta' kontra l-migrazzjoni, problemi ta' faqar problemi eh, kkawżati minn raġunijiet li lin mill-Ewropa dawn il-persuni għandhom dritt tal-azilu, dritt tagħhom qed jiġi rrifjutat, rridu nsaħħu aħna l aspettu monetarju wkoll tal-politika tagħna rridu nsaħħu il-Fond Soċjali Ewropew, pereżempju. Anka meta nitkellmu dwar l-agrikoltura u ta' nirreferu għall-ambjent u tibdil klimatiku dawn, l-aspetti kollha għandhom jingħataw l-istess importanza u naraw ukoll li jkunu f'konformità ma' dawn il-kriterji. Aħna ma rridux illi dawn il-fondi spiċċaw dejjem għand il-kumpaniji kbar. Anka l-kwestjoni tar risorsi propji dawn ma għamlux sens għal kontribuzzjonijiet per capita l pajjiżi sinjuri xorta għati għadhom jirċievu ċertu eh, skont dak li kontribwixxu ġifieri qed jintilfu ħafna opportunitajiet mem fejn għat niproponu ħna unnek li kuna armonizzazzjoni fiskali. minflok flok għat nipromovu aktar id-dumping fiskali. Qed naraw hawnhekk nuqqas spekulazzjoni fiskali, aħna rridu li jkun hemm bidla fil-politika tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. il tnaqis ta' 5 ser jwassal għal biex ċertu servizzi deterjoraw, aħna li rridu namlu u għal intejbu li kulletat ta' rizorsi umani irridu li norganizzaw aħjar ix-xogħol li għanna u mhux biss na, na, namlu kazz u naqsu dawn ir rizorsi issa fl-isem li jefridi. Sir Wolf. Grazzi, Sir Fernandez, tal-kommenti tijak. Nħu gost nara li jinti qed tqis illi tkun tħares il-budget mod partikolari f'dak l għandu x'jaqsam mal-qisas. U aħna tinsegwu mill-viċin anke Master Simon matul dan il-proċess tin naħdmu miegħu xi għat jagħmilha ċara li hemm ċans li kollha nżidu l-ispejjeż għal-Ajopa, l-IPA u l-Azma. Aħna eh, nikkonsidraw żewġ fatturi il-maġġoranza ta' persuni fl-Ewropa għadhom iridu jissikaw ċinturin tagħhom matul dawn iż-żminijiet diffiċli u aħna u koll irridu nkunu responsabli għall-ispejjeż tal-kontribwenti li jridu jiffinanzjaw dawn il-proġetti. Aħna se nkunu qegħdin nimmonitoraw dan il-proġett biex naraw kemm minn dan il-finanzjament u eh, anke kif qalu Timmermans u Juncker naraw kif ikun sejn il-finanzjament tal-proġetti l-organizzazzjonijiet pubbliċi l ma parti minnom li jisas an taħħam ikun li jizzidu l-budget u jizzidu n-nis li jimpiegaw u jisħu li għandhom zon aktar personi biex jamlu dan xogħol maħna irridu namlu għacċara li hawnhekk hawn prinċipju ta' sussidjarjetà hemm ċertu organizzazzjonijiet bħal anke f'pajjiżi eh, tajiet regolatorji li jistaw Jammu dan ix-xogħol u jevitaw duplikazzjoni għalhekk dan għandna nqisuh kif jista' jseħħu wkoll f'pajjiżi oħra biex il-budget tal-Parlament biex dan biex il-budget tal-Parlament u dan ikun possibbli dan huma il-kummenti inizjali tagħna aħna ser nirrevedu dan il-proċess fil-perkors tiegħu. Grazzi tassew. Mela, issa għandna l-kallima kollha f'sim gruppi politiċi. Issa l-Onorevoli Maletic. So I will say just briefly that um, as an econ we are interested uh, on three. Aħna interessati ħafna f'dawn it-tlet aġenziji u kwistjonijiet relatati mal-budget tagħhom imma mhux hekk biss. Għalli xaħna interessati fil-governanza ekonomika tajba u kollu li għandu xaqsam ma' governanza ekonomika kriterju ta' għal-governanza tajba huma il-ġestjoni finanzarja f'saħħitha u pagamenti li jsiru f'ħinhom. U fih dan il-qafas tal-ġestjoni finanzjarja saħħitha aħna interessati wkoll fil kustjonijiet kollha budġetarji li għandhom x'jaqsmu mal-ġestjoni finanzjarja dawn kollha għandhom x'jaqsmu mal-kontijiet, statistika, taxxi ta' kont titkellmu fuq Hercules fiskal su dawn it-tip ta' programmi u apparti minn hekk Aħna naraw kif l-implementazzjoni ta' dawn il-programmi li tkun waħda avvanzata u jekk tkun xtata fil-budget jew le u fuq il-pagamenti li jsiru finhom aħna bħala komitat ikon għandna nikkonsidraw ukoll problemi ta' backlog anke fil-politika ta' koeżjoni għaliex dan il-backlog ikollu effetti negattivi u jwassal għal problemi ta' likwidità fl-istati membri din mhix biz problemi problema ta' diġi Omna, anke ta' ikon l-komitati l-oħrajn. Grazzi. Thank you very much. The rapporteur did not ask for the floor because... Grazie, relatur mux għattitlo il-mikrofonu. Għaxat eh, Jukta il rapporta l opinjoni Għanse Manuel Iva jena irrit nirringrazzja lil kulħadd dan komplu naħdmu fuq dan. Kalla rappresentazzjoni tal-Kommissjoni fuq l-abbozz tal-budget issa fidejn il-Kunsill biex jagħti ħdaq ta' dan huwa budget żgħir, wieħed fil-mija tal-GNI imma huwa importanti ħafna 55 biljun euro b'wieħed ieħor. Dan huwa budget illi minkejja tkabbir sa għadin 28 pajis, minkejja l-aġenziji ġodda li għanna, il xogħol kollu li qed isir, l-irwoli u l-kompetenzi l-ġodda wkoll xorta għal tinżommu mal-wieħed fil-mija tal-ġenna u dan ifisser illi irrid ikollna livelli għoljien ta' effiċenza fl-użu tal-budget, ma fl-istess ħin iridu nirrispettaw l-impenji li ħadna u anke nkunu f'konformità ma l-impenji li ħadna anke fl-MFF u dak li għedna nisin għamlu u l-agenzi ovvjament għandhom bżon il-rizorsi meħtieġa biex jagħmlu ix-xogħol li jridu jagħmlu u li huma li huma impenjaw ruhom li jagħmlu. Dan huwa wkoll parti mill-fatt li aħna nħu l-għanijiet tagħna aħna se nkomplu x-xogħol tagħna anke mal-ikon, mal-kumitat ikon, blan illi jkollna l-aħjar budget possibbli. Anke eh, eh, fiħdan il-limiti li qegħdin naħdmu fihom. U fil-kustjoni ta' l-aġenziji, diġa semmew tlet aġenziji, imma għandek imbagħad il-programm fiskalis Dawn kollha huma programmi il fejn l aġenzi jkunu involuti fl-implementazzjoni kważi 100% ta' tal-impegni li jkunu ttieħdu u tal-pagamenti jaddu permess tagħhom. Grazzi ta' dan ix-xogħol illi sar sissa fuq dan is-suġġett. Aħna wkoll se nkunu qed inħarsu l-mandat ta' triologu, se nkun qegħdin naraw x'emendi se nirċievu u se naħdmu viċin magħkom biex niżgraw il-budget li jkollna ikun jilħaq anke l-aspettattivi ta' ċittadini tagħna u dawk tal-kumitat ikon. Grazzi. Grazzi tassew. Il-skambju ta' opinjonijiet li jmiss se jisseħħ fil-15-16 ta' Lulju, id-data tal ament ta' minn seġġat esolamenti se tkun fit-30 ta' Lulju f'nofsinhar, jiġifieri qabel il-vaganzi u l-emendi se jiġu ta' fit-13 ta' Settembru u l-vot fikon se jkun ukoll fit-3 ta' Settembru u nistaw imbat nibbatu l-emendi tagħna faqtom li l-komitat budget u kun jistaw jiġu ikkonsidrati hemmhekk il-plenarja se ssir fit-tieni laqa ta' fit-tieni sessjoni ta' Ottubru. Il-Kummissjoni ma talbitx il-mikrofonu u min nara lil ħadd mill-Kummissjoni. Jiena xtaqt però li nieħdu nota tal-fatt li l-Kummissjoni ma segwix din id-diskussjoni fuq il-budget li din hija xi ħaġa stramba ħafna. Iva, grazzi, nieħdu nota fil-minuti. Tajjeb, dak kollox għallum? naġġorna illa għan il-taqwa da fid-disa.